Għaw il-rapporters u koll għal l-ewel ftit punti tal-agenda u kolli nħabbar ħafna affarijiet għalek nishtiq ehm, nibda u vera bizna l-ħin il-bira huwa għalek nishtiq nibda minnu fiħa. Rapporter, mandek eh, xal-fejt tinkwieta xem ħafna affarijiet li kolli nħabbar u għal-minuti se kolli naqrom ħafna dettal Mela, l-ewwel ħaġa li nixtieq inħabbar il-profil lingwistiku hemm l-interpretazzjoni m'hemmx interpretazzjoni fid-Daniż l-Advijanu u l-Kroatu sfortunatament il-Malti mhux se jkun disponibbli fil-21 eh, u 30 ta' Marzu. mbagħad appoġġa eh, u nomina tar-rapporters, Sinjor Gujem, Eh, rapport fuq eh, inizjattiva propja, Komitat Afko, is-Sur Peter Niedermuller, budget 2016 eh, taqsima Tlieta, Kummissjoni, taqsima disa li DPS, il-Komitat il-Prinċipali Budget, l-istudji tal-Libe għall-2015, il-koordinaturi approvaw il-programm tal riċerka Libe għall-2015 dwar il-pakket fuq il-frontieri intelligenti, il-koordinaturi qablu fuq li talbu opinjoni fuq il-servizzi legali tal-Parlament dwar xewqa tal-rapporters u shadow u ma qablu koll li kunem dibattitu fil-plenarja għabbati ta' mistoqsijiet bil-fom l kunsill u l-Kummissjoni. Il-grupp ta' ħidma eh, IMCO dwar l-aġenda digitali, il-Kumitat IMCO waqaf grupp eh, ta' ħidma fuq l-aġenda digitali l-attivitajiet tiegħu u ma ta' interess għal-kumitati oħrajn inkluż libe eh, dwar id-drittijiet fundamentali u l-protezzjoni ta' data l-koordinatori qablu li jitolbu għal iktar informazzjoni fuq dan il-grupp ta' ħidma forsi intkom konxi li dina kwistjoni li interess għal ħafna kollegi għalek mela ħan tenni ruħi l-koordinaturi qablu li se jisolbu l-iktar informazzjoni fuq dan il-grupp ta' ħidmat nirrepeti dan il-punt ta' dawk il-kollegi li huma interessati segwitu fuq l-inkjesta fuq surveillanza tal-massa mod elettroniku ta' ċittadini Ewropej segwitu għal rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 12 ta' Marzu tal-2014 fuq is-sorveljanza tal-massa elettronika tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-kalendarju jantiċipa preżentazzjoni ta' bozza rezoluzzjoni wara delegazzjoni ta' Washington fl-aħħar ta' Marzu l-iskadenza eh, jata eh, april u l-vot ħajsir f'Mejju ħalli bekk jinkiseb eh, fil-plenarja ta' f'Mejju. Umbat u kol hemm organizzazzjoni ta' smeħ fuq l-antisemitiżmu u l-Islamofobija fl-Ewropa dan huwa titlu li se jkopri dan is-suġġetti antisemitiżmu u islamofobija fl-Ewropa l-koordinaturi qablu fuq it-titlu ħan naqra titlu jiena ħan naqra bil-Ingliż Antisemitizmu islamofobija and hate speech in Europe. Dwar ismeħ il-koordinaturi qablu li jżommu konferenza interparlamentari mit-28 sa 29 ta' Mejju dwar il- l-oversight demokratiku fuq is-servizzi ta' intelligence tagħna se jkun segwitu riżoluzzjoni ta' 12 ta' Marzu tal-2014. Il-koordinaturi wkoll qablu li jkun hemm jinżam smiħ fuq il-ġlieda kontra terrorizmu u l-sfidi għas ta' interna tal-Unjoni Ewropea. Il-koordinaturi qablu wkoll fuq l-14 ta' April bħala data u qablu wkoll fuq abbozz ta' programm. Tħol-mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet dwar taħt regola 133 tal regoli ta' proċedura l-koordinaturi għax jirrekomandaw li dawn il-mozzjonijiet ta' rezoluzzjonijiet ma' għandhomx bżonn ta' segwitu l-ewwel qabel kollox għall membru biżotta l-ġlieda kontra il-pornografija ta' tfal online, l-MP Patricello dwar il-libertà tal-istampa fl-Europa, l-MP u Paskic dwar it-ħaddim tal-Orti Ewropea drittijiet tal abnidem l-MP Borghetti dwar it-tiddidiet, ġin mill-ISIS, Umbat dwar il-petizzjonijiet regola 126 dwar il-regoli tal-proċedura il koordinaturi jett rekomendaw li dawn il-petizzjonijiet ma jitolbux segwitu sena rom jena ħabba l-minuti. Petizzjoni Peter Diora dwar l-ħolqien ta' infrastrutturi uniformi il-petizzjoni minnant AI dak li għandi miktub hawnhekk dwar liġi ġdida sigurta fi Spanja, petizzjoni minn Helmut Schappe dwar is-sistema ġdida tal-drittijiet tal-awtur Ewropew, petizzjoni Mr. Boschne dwar l-iskala tal- ċittadini Ewropej l-bdejta personali petenzjoni mill-ser dwar eh, l-abrogazzjoni tal-direttiva dwar il-protezzjoni għad-dejta u l-petizzjoni mill sur Debene dwar il-lawri lawson. U eh, il-Kumitat jappoġġa dawn ir-rekomendazzjonijiet skont ir-regola 205 iva. Għalek, kollegi, issa nistgħu naddu Sir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 li anke waslu mill-Polonja biex jiddefendew id-dritt għal ħajja ta' dawk li għadhom laqat biex twildu. Wara din il-manifestazzjoni fit-tmima l-polizija konfiskat il-materjal li kellhom dawn il-manifestanti. Nista' ngħidilkom li konfiskaw ukoll il-bandiera Pollakka bħala parti minn dan il-materjal. Jiena naħseb li rridu nitrattawa din il-kwistjoni. Hija xi ħaġa li l-kumitat tagħna għandu jara daqsxejn ġara u nittamaw li kun jista' jkun hemm ukoll intervent min-naħa tal-Parlament għaliex huwa ovvju li Plus Lux huwa post li huwa qrib il-Parlament fejn ikun hemm dawn il-manifestazzjonijiet. Hija xi ħaġa li għandna nħarsu għal din it-tradizzjoni u naħseb li l-Parlament għandu jintervjeni mal-awtoritajiet tal-Belġu. Jiena kont mistaġeb li pereżempju l pulizija ma kienieċ effettiva meta ġiet biex tħares il-bini tagħna meta daħlu il-manifestanti kurdi, però mbagħad meta jridu ħarbtu manifestazzjoni fil-pjazza hemmhekk ikunu effettivi, jekk jogħġobkom għamlu xi ħaġa. Mr. Chirek, you, you Sur Ġurek, naseb inti taflija il-punt li għamilt mux punt point of order, ma huwa punt li seta li kellu jkun taħtejo B. Issa għamilt l-istqarrija tijak, suppost kella tkun taħt B dan il-punt ħanħalluħ taħt AOB, ma dan ma kienx point of order. Imma issa għamiltu dan il-punt tijak taħt AOB, imma mux point of order. Grazzi ħafna nixtieq issa ngħaddi għal l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna ġifir kundizzjonijiet dwar idħulu residenza ta' ċittadini minn pajjiżi terzi għal finijiet tal-riċerka, l-istudji u dwar it-taħriġ imħallas servizz volontarju u l-opering. Et isiru negozjati permezz ta' trialogu nixtieq intikom ftit sfond l-ewwel trialogu sar fit-3 ta' Marzu ta' dan id-dossier importanti taħt il-pakkett ta' immigrazzjoni. U aħna vera interessati issa li nisimgħu mingħand ir-rapporter tagħna Sinjura Wickstrom dwar il-progress ta' dan id-dossier eh, vera importanti. Cecilia, tixtieq eh, inti tieħu l-mikrofonu mbagħad nisimgħu minant ir-rapporter Cecilia. Grazzi ħafna, President. Vera jiena kontenta li nista naqsam ma' mija u ma'kom is-sitwazzjoni u l-aġġornament minn mindu bdejna unidejna trialogu il-proposta direttiva fuq il-kondizjoni ta' tħulu residenza ta' ċittadini mill pajjiżi terzi għal finijiet ta' riċerka, studji, il-skambju tal-istudenti, it-taħriċ imħallas mux imħallas servizz volontarju u low pairing dawna ġew prezentati diġa sentejnilu minnant il-Kummissjoni u il-Parlament kif tafu adotta l-mandat fil-plenarja fi frajta ta' sena l-oħra u l-Kunsil umbat adotta il-mandat tiegħu f'Diċembru tal-2014 u l-ewwel trialogu politiku seħħ fit-3 ta' Marzu Waqt dan l-ewwel trialogu aħna diskutejna l-kundizzjoni ġenerali għadħul u l-kundizzjoni speċifiċi għal riċerkaturi. Ma kienx hemm biżejjed kien sabiex niddiskutu s-suġġetti l-oħra fuq l-aġenda ġifier il-kundizzjoni speċifiċi għall-istudenti u l-ambitu ta' direttiva dan il-punt għadu fuq l-agenda u se jiġi diskussu se nkomplu natmu fuq fit-tialogu, it-tieni trialogu li se jsir iktar tard illum. Tlet kwistjonijiet aħna tajna mandat li laqa teknika sabiex nfasslu il test ta' kompromess ġifiri it-teddida għaz sigurta eh, u u koll l-ammonti ta' flus u il-posta applikazzjoni. Ma kienx hemm ftejm fuq il-punti li kienu se jippermettu l istati membri li l-applikazzjoni tisiru fil-lingwa uffiċjali tal-istati membri u laqqas ma kien hemm fuq il-punt ġifiri dwar meta fil-proċedimenti il-ċittadin tal-pajjiż terz irrid jippreżenta l-indirizz tiegħu lill-awtoritajiet fl-istat membru li jospita ġifir dawn il-punti għadhom pendenti imma irna xilna niksbu ftejjemijiet fuq xi kwistjoni tekniċi u kif diġa semmejtina it-tirni trialogu se jseħ iktar tard illum mbagħad ħankomplu neżaminaw il-punti tal-laqat preċedenti kif ukoll l-attivitajiet ekonomiċi mill-istudenti ġifieri l-aċċess għas-suq tax-xogħol. Jekk hemm xi kollegi li ħajkunu interessati fi dettalji tistow iċempluli fl-uffiċċju tiegħi u eh, jiena lesta li inwieġeb għal kull mistoqsija li forsi għandkom. Thank you very much, Cecilia. Succinct and uh, to the point as ever, but it's a very important fact. Grazie ħafna Cecilia, dossier ferma importanti, ma nafx jekk hemm xi shadows li jixtiequ jitkellmu, jekk le forsi Signora Pike, forsi hawnhekk mill kummissjoni Għalhekk mela, Cecilia, inti biss eh, tkellimt eh, dwan ir-rapport u nixtieq eh, nilqak kurris għal trialgu li ħajseħ illum għar nofsinhar. Għalhekk issa nistgħu ngħaddu għal punt li miss situazzjoni ta' ġustijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea kien hemm smih eh, li kiteb ħafna suċċess il-biraħ il-kollegi eh, taw kontribuzzjonijiet vera tajbin u għalhekk issa se ngħaddi għal punt numru 5 u se ngħaddi l-mikrofonu l-rapport lura. Grazzi ħafna President, l-ewwel qabel kollox l-odwa tajba lil kulħadd nixtieq nirringrazzja Shadows għal kontribuzzjonijiet ferm importanti li taw mill-bidunet. Nixtieq jiena l-ewwel qabel kollox nisaq fuq il-metodoloġija adottata u jiena ħsib li vera kien importanti li ninvolvu is-soċjetà ċivili, eh, aħna ressaqna kwistjonarju, ċivejna ħafna tweġibiet fuq din il-kwistjoni. Vera importanti li aħna u koll għal-futur inżommu dan l-istess model ta' kooperazzjoni bil-pjattaforma ta' drittijiet fundamentali eh, tal- l-Aġenzija u koll għad-drittijiet ehm, eh, fundamentali tal-Unjoni Ewropea. U l-Komissarju Timmermans u koll tkellem dwar l-importanza tad dialogu u eh, l-iskambju reċiproku tal-femijiet. Ħaġa importanti issa hija għandna di għal dan ir rapport nixtieq nisħaq ukoll li dwar Il-limitazzjonijiet huma sintetiċi eh, kemm fl-ewwel parti tal-rapport kif ukoll it-tieni parti li jiffoka fuq il-ksur speċifiku ta' drittijiet fundamentali. U għalhekk jiena ħsibt li nitkellem dwar il-punti li għatem problemi fuqhom imma mhux ħa ngħidhom kollha u anzi nixtieq ngħid hawnhekk li din l-ewwel proposta għar rapport dan huwa punt ta' tluq eh, tajjeb li bil-for u li għanna nsaħħuħ. Umbat jekk naddu għal istruttura Iva, il-rapport ġi maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti li kienet tiffoka fuq il-kwistjonijiet istituzzjonali, t-tieni parti fuq il-ksur speċifiku ta' ġrittijiet tal-bniedem, ġrittijiet fundamentali. U l-ewwel parti fl-ewwel parti li eh, tkellmet dwar il-kwistjonijiet istituzzjonali kien hemm proposta li strateġija interna tal-Unjoni Ewropea tiġi adottata tħalli bekk ikun hemm koordanza mal-qafa strateġiku fuq id-drittijiet tal-bniedem u taħt l-ambitu wkoll tar-relazzjonijiet esterni u b'mod partikolari nixtieq li jkun hemm segwitu għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet li għedin fil-rapport tal-kollega tagħna Louis Michel ta' l-aħħar leġislatura sabiex aħna nelbu dilemma ta' Copenhagen iġifieri li ikun hemm eh, ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem mhux biss qabel eh, ma jitlu dawn il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea ma wkoll fl-istati membri li huma membri. Umbat, dina opportunità u kol tal-Parlament li jirreagġiċu għal-komunikazzjoni mill-Komissjoni fuq l-Istat ta' dritt kif ukoll komunikazzjoni mill-Kunsil u dawna jidru ftit ambizjużi l-istess mela l-mekanizmu proposta mill-Komissjoni mhux deterrent biżejjed, anzi nixtiequ li l-Komissjoni terġa' tirrevedi dan il-mekanizmu u daħal fil-istrateġija interna eh, dana sabiex tweġiba tkun iktar rapida u sabiex ukoll ma testenix, ma tox tizzenna li isir il-ksur qabel ma tiħu azzjoni u f'dan il-każ nixtiequ ninvolvu anka fil fil-fażi tal-bidu u ta' dialogu mhux biss il- Komissjoni u l-Istat konċernati ma l-Parlament, il konsil il-Parlamenti eh, Nazzjonali jew l-Aġenzija Ġrittijiet Fundamentali. Għalli bekk ukoll eh, jiġi applikat artiklu eh, seba. U id dġa smajna u koll il-biraħ stess amnesty minn anta amnesty eh, International u ma qalu li eh, dwar dan l-artiklu seba eh, ma tanċet jiġi użat u nafu li vera huma importanti dawn id-drittijiet fundamentali dwar l-istrateġija interna. Iva, qed nipproponu anka jekk dan jikkonforma ma dak li hemm fil-rapport ta' Louis Michel dwar il-waqt eh, l-aħħar ehm, leġislatura li dan irrid jibbażaruha fuq artiklu 2 ta' TFU u li eh, dan irrid jibbaża ruħu fuq xiklu politiku li dana joħloq is-sinerġiji meħtieġa bejn ir-rapporti annwali li għandhom x'jaqsmu eh, dwar l-applikazzjoni tal-Karta Aġrittijiet tal-Fundamentali u l-Istat ta' Dritt u li wkoll dana jorbot mal-kwistjonijiet fundamentali smajnihom dawna minant il-Kummissarju Timmermans il-beraħ. Nittama li dan ir-rapporti eh, forum annwali mhux biss ikun eh, opportunità dibattitu jew diskussjoni imma forum li tista' turi li l-Ewropa hija iktar proattiva, Ewropa li qed tipproponi intervent u monitoraċ u koll tal-ħarsin ta' drittijiet fundamentali fl-Europa. U aħna t-nittamaw u koll u kif diġa tkellimna dwaru il-biraħ ma' komissarju Timmermans li waqt il-forum annwali li s-soċjetà ċivili tkun tista' tkun involuta u l-implementazzjoni għalhekk ta' din l-istrateġija ħadd tippermetti li nkunu nistgħu niksbu lan ġenerali sabiex intejbu l-benessri ta' ċittadini tagħna kif ukoll il-kredibilità, il-kredibilità ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-rapport mela huma identifikati għas ta' strumenti li jistgħu jappoġġaw l-istrateġija interna, l-iskambju ta' prattika tajba bejn l-istati membri, skobod għal-ġustizja għal sitturi kollha tal-ġustizja fossom il-kriminali u mandat iktar b'saħħtu għal Aġenzija Ġitijiet tal-Bniedem kif ukoll database li tippubblika id-data li għandha x'taqsam mal ġitijiet fundamentali. Umbat qed nifukaw ukoll fuq il-ksur tal- il-ksur u li jisir darba biss ġifiri tal-dan ġittijiet tal-bnidem, tkellimna dwar libertà ta' taħdit u li eh, u tkellimna kontra u koll kull tip ta' diskriminazzjoni, l-islamofobija, l-antisemitizmu u eh, u koll Eh, eh, tlabna u kol għall-adozzjoni eh, ta' malajr u tkellimna dwar l-ukolanza bejn is-sessi id-drittijiet ta' nisa omosessuali dawk id-dizabilta li għadhom itibatu mid-diskriminazzjoni u sabiex l-istati membri jkomplu per eżempju dawna innaħħu l-ostakli li jeżistu fis-setturi pubbliċi fl-2015 il-persuni b'diżabilità m'għandhomx aċċess għal ħafna servizzi bażiċi minħabba dawn l kli. Umbat referenza għad drittijiet ta' dawk li qed jitolbu l-azil u refugġati li nagħmlu kull sport possibli sa' biex eh, nsalvaw il-ħajja ta' dawk li għadin fil-periklu eh, li jintajbu l-ħajja tagħhom ta' dawn ir refugġati li wkoll eh, toroq differenti legali u studjati għalijom il-bira tkellimna dwar ismiħħa publiku dwar il-mizuri ta' austerita u eh, kif eh, dawna għafet ġittijiet fundamentali u tkellimna u kol dwar rabta mill-qrib li hemm bejn il-krizi ekonomika u id-drittijiet fundamentali, speċjalment id-drittijiet soċjali ta' ċittadini Ewropej li dawna donnom qed iserħu ħafna fuq ir-risorsi disponibbli. Umbagħad tkellimna dwar il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni kif dawna jirrappreżentaw teddida l-demokrazija u kif dawna qed jorqtu jaffettaw drittijiet fundamentali u anka l-biraħ ukoll smajna l-punti imma ma nix nifukaw biss fuq il-fat li il- um, il-ħabtiet huma mimlijin zzejiet u affullati u affullati u meta jaħdmu naħdmu fuq il-ħabsijiet irridu naħdmu ħafna fuq l-inklużjoni, l-integrazzjoni soċjali tal-ħabsi fis-soċjetà u għalhekk irridu ntejbu l kondizjonijiet ta' zamma għax ġala darba l-ħabsi joħroġ mill-ħabs effetti differenti għalek irridu naħdmu fuqhom. Għatem ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom, nistgħu nagħmlu referenza wkoll għad-drittijiet tal-minorenni kif l-Onorevoli Kinnici tkellem dwarhom il-biraħ dwar il-ħarsin tar-Roma, il-biraħ tkellimna ħafna fuq dan il-punt kif ukoll il-ħarsin tal- ġifti differenti u nittama jiena li il rapport li shadows eh, dan għaw il-frotta ħafna hidma mis shadows u nishtiq jena n-organizita laqta shadows qabel l-iskadenza tal-prezentazzjoni tal-emendi sabiex niprofa nifem li ma huma il-punti nistgħu naqblu fuqhom ħalli bekk jista' jkollna rapport rapport li eh, jista' jiġi kotat jista' jinqara faċilment u li ma jkunx hemm frammentazzjoni eċessiv imbagħad permezz tal-elementi. Thank you very much. I mean, I think the... Grazie ħafna. Naħseb li smieħ kien bidu tajjeb, pero issa għanna l-iskadenza tal-20 ta' april. Issa jibda x-xogħol għal daqstant. Waħda mill-problemi li ġew diskussi kienet li dejjem għandna problema b'rapporti bħal dawn għaliex ikopra ħafna affarijiet. Hemm din il-problema sablemendi, id-dettal u l-metodoloġija wkoll. Kif se jkun l-approċċ? Nitlob li shadow sissa biex jitkellmu biex jgħidulna fejn se jiffokaw xogħolhom vi dan ir-rapport. Nibdew bl-IPP il-Sinjura Vozenberg. Grazzi, se niprofa nżom fil-qosor jiena. Niprofa. Nillimita ruħi għal ftit minuti, nixtieq nitkellem dwar ir-rapport li qegħdin niddiskutu. Naħseb li huwa rapport sinifikanti u interessanti Proset li s-Sinjura Ferrara li xie affokata ħafna fuq dan is-suġġett u dan jiffaċilita ix-xogħol tax-shadows għaliex ifisser li nistgħu nadottaw approċċ konsensuali. Ovvjament irridu nħarsu niddefendu u ninforzaw id-drittijiet fundamentali u r-rapport jgħinna fuq hekk għaliex ir-rapporter tagħmel distinzjoni bejn il-qafas istituzzjonali fl-ewwel parti u mbagħad fit-tieni parti hija ddeċidiet li tiffoka fuq vjolazzjonijiet speċifiċi referenza għal rapport annwali imbagħad u tisħaq ukoll fuq il-ksur li jaf ikun ta' natura ġdida anke minħabba is-sitwazzjoni soċjo-ekonomika li nbidlet u tirreferi wkoll għal migrazzjoni nir-relatriċi. Jina se nipprova nispjega fejn naqblu magħha u fejn hemm kwestjonijiet li nixtiequ niddiskutu magħha. Fl-ewwel parti fil qafas istituzzjonali hemm referenzi għal ħtieġa li nirrispettaw artiklu 2. Artiklu 2 jirreferi għal drittijiet fundamentali marbutin ma' demokrazija, minoritajiet, kif ukoll drittijiet eh, trasversali. Artiklu 2 jitkellem dwar l-ħtieġa wkoll li għandna niġġieldu għal dawn id-drittijiet. Kuntent tal li nara li fir-rapport tagħha Sinjura Ferrara iżżomm lura milli tipponta subbaja għal pajjiżi speċifiċi ma tirreferix għal violazzjoni speċifiċi mamuli minn pajjiżi speċifiċi għabbażi ta' rapport annwali. ġifiri, il-biraħ kien hemm shadow rapporter li qal bil-kontra u qal li għandu jkun hemm rapport speċjali għal kull pajjiż li jwettaq violazzjonijiet. President, jiena naħseb li meta nqisu s-sitwazzjoni attwali xi ħaġa bħal din ma tgħinniex eh, niksbu l-għanijiet tagħna jiġifieri li ntejbu sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali ma naħsibx li dan l-approċ ta' name and shame jista' jgħinna. Hemm violazzjonijiet fil-istati membri kollha fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb li jista' jkun aħjar kif insibu mezz b'mod li l-Unjoni Ewropea u speċjalment il-Parlament Ewropew biex jagħmlu pressjoni fuq l-istati membri u jizguraw li drittijiet fundamentali jiġu rispettati ma naħsibx li l-nqodu nippuntaw subajna jew nimponu sanzjonijiet se itejjeb is-sitwazzjoni. Hemm ukoll proposti għal strateġija interna fiħdan l-Unjoni Ewropea. xi ħaġa marbuta mal-artiklu tnejn ukoll. Anki brabta mal-relazzjoni esterni. Fir-rapport insibu wkoll referenzi għal ħtieġa li forsi jkun hemm reviżjoni tar regolament pertinenti kif ukoll il-possibilità li jkun hemm estensjoni ta' setat. Jiena naħseb li hemm bżonn diskussjonijiet ulterjuri. aktar setat hija xi ħaġa daqsxejn problematika naħseb għandu jkun hemm l-involviment tal-Parlament għaliex jekk ma nagħmlu hekk naħseb indajfu s-setat istituzzjonali tagħna bħala Parlament. Kien hemm proposta wkoll li naraw is-sistema tal-liġi penali fil-pajjiżi differenti, però għandi dubju dwar dan, għax kun għadin nindaħlu jisna, ma naħsibx li għanna dritt li nindaħlu fis sistemi penali tal-pajizi differenti, naħseb hemmhekk naħseb aħjar naqtaw linja, imbagħad hemm proposti wkoll għal mekkaniżmu li jiprevjeni violazzjonijiet upstream, ma naħsibx li hemm deficit istituzzjonali f'dan il-każ, però forsi hemm bżonn ta' aġġornament tal-istituzzjonijiet li għandna diġà. U dan qed ngħidu għaliex kif forsi tafu l-istituzzjonijiet tal-Unjoni kollha huma involuti f'paragrafu 2 huma involuti u jilagħbu rwol attiv ukoll. U dan jagħti perspettiva differenti fuq din il-kwistjoni. Dawn huma l-opinjonijiet tiegħi fuq l-ewwel parti dik istituzzjonali ġifieri. Issa, rigward id-drittijiet fundamentali, bħalma nsibuhom elenkati fir-rapport, l-opinjoni tiegħi hawnhekk. Hija li rridu niżguraw li l-prinċipju ta' sussidjarjetà ikun prevalenti fir-rapport u rapporter taqbel mija ukoll. Il-President, irridu nieqfu fil-10 naqas kwart. Ħajkolli ninterrompik, skużani. Jiena qed li se jkollna l-votazzjoni fl-10 naqas kwart, se jkollna nieqfu ġifieri. Iżwol daqstant nitlob li shadows biex jitkellmu għal żewġ minuti biss. Jekk joġobkom. għaliex bil-ħin li għanna laqas jahdu x-shadows kollha. Però nixtieq li jitkellmu kollha x-shadows. Iva, se nagħlaq, se nagħlaq, President. Se nipprova nżomm fil-qosor, aħna rridu nħarsu drittijiet ta' tfal ukoll. Eh, drittijiet fundamentali marbutin ma' pajjiżi kandidati li jixtiequ jissieħbu mal-Unjoni wkoll. Kif ukoll il-kwistjoni tal-vitmi ta' offiżi u reati, irridu nħarsuhom il dawn ukoll. U jiena interessata wkoll fi traffikar il-kutrabandu kif ukoll il-kwistjoni ta' azil għaliex għandna ħafna problemi anke minħabba żieda fil-migrazzjoni u jiena naqbel ma' rapporter ukoll jaf tkun idea tajba li konna Shadow Rapporter ieħor qabel id-deadline tal-20. Grazzi ħafna. U niskuża ruħi ma' shadows l-oħrajn. Għaliex xi ħaġa bħal din la diskussjoni itwal, però jekk iġobkom żammu fil-qosor. Apparti minn hekk. Attewna l-alloċ issa, ma nafx għalfejn ġara dan, però m'għandniex alloċ issa għax niżlu screen qudiemhom jekk inħares lejn l-alloċċi ġifieri mhux għax qed inkun pastas. Issa s-sur Müller għall-SND. Żewġ minuti. Grazzi ħafna se nipprova nżomm fil-qosor. Kif qedtilkom il bieraħ wara nofsinhar? Jiena naħseb li dan huwa punt ta' tluq tajjeb ħafna. Fir-rapport ta' Sinjora Ferrara dan huwa punt ta' tluq tajjeb Jiena se nsemmi biss żewġ jew tlet affarijiet xi wħud mill-kollegi tiegħi l-bieraħ xtaqu li ikon hemm rapporti speċifiċi għal kull pajjiż u din hija kwistjoni importanti fl-opinjoni tiegħi. Ovvjament hemm differenzi fil-vjolazzjoni tad drittijiet fundamentali fl-istati membri differenti. F'kull stat membru nistgħu nitkellmu dwar vjolazzjonijiet però mbagħad is-sitwazzjoni differenti minn pajjiż għal ieħor u għal daqstant aħna nixtiequ li jkun hemm monitoraġġ tad drittijiet fundamentali fl-istati membri u biex kull sena jkun hemm rapport għal kull pajjiż biex naraw x'inhi s-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali f'kull pajjiż dan l-ewwel punt. Di mhux kwestjoni ta' stigmatizzazzjoni. It-tieni punt. Eh, Signorina Ferrara diġa semmietu id-dilemma ta' Copenhagen, kwestjoni importanti ħafna aħna rridu nikkontrollaw u nistħarġu situazzjoni tal-liġi fundamentali fl-Unjoni Ewropea. It-tielet punt li huwa importanti għalina. Naħseb li rridu nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem ta' min ifittex l-azil u n-nies li qegħdin jiġu fl-Ewropa u drittijiet ukoll għal-migranti u min ifittex l-azil huma affarijiet importanti. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa l-importanza tal-ħelsien tal-medja fl-istati membri kollha. Din hija xi ħaġa li rridu nenfasizzawha. Grazzi ħafna. Grazzi Peter u Iva. Għamilt xi punti u salbira bira ukoll apparti l-kommenti ta' dalodu. Signora Stevens u kollam xi punti pertinenti, però issa sa frattant ngħaddi għal lui Michel. Grazzi, l-ewwel net. Nixtieq nifraħ eh, l-rapporter. Għaliex il-proposta dan ir-rapport eh, joġobni. Jiena daqsxejn mħasseb però wara l-intervent ta' Sinjora Vosenberg għaliex ċerti argumenti ifissru e, li nellimitaw l-operat ta' din l-istituzzjoni. U importanti li nżommu effett ta' prevenzjoni u ninsistu fuq dan il-biraħ esprimejt riservi fil-konfront dak li qal sur Timmermans li tgħid per eżempju li rapport ta' pajjiżi speċifiċi kun problema din ma naċċettaħħiġ din mhux kwestjoni ta' stigmatizzazzjoni, is-sena l-oħra fir-rapport tiegħi jiena kont għan-nies li kien jinkludi kull pajjiż speċifiku, jiġifieri ma kienx hemm pajjiż wieħed li ma kienx qiegħed jikser it-trattati jew id-drittijiet fundamentali. Mem xejn ħażin li ngħidu affarijiet bħal dawn din mhix kwistjoni ta' stigma u għal daqstant jien se nipproponi mekkaniżmu li jistieden lil parlamenti nazzjonali kull sena biex jiddiskutu ir-rispett ta' drittijiet fundamentali fil-pajjiżi tagħhom. Naħseb dan jaf ikun pass sostanzjali l qudiem Issa jien se nipprova nżomm fil-qosor għaliex ma tantx għandna ħin. Avolja minn tkellem l-ewwel tkellem fit-tul u x'inhu jiena naqbel ma' rapporter. U nixtieq ukoll ninkludi dak kollu li għandu jaqsam ma' teknoloġiji il-ġodda l-IT, etc. Naħseb li valla pena namlu dan. Rigward artiklu 7 mbagħad. Artiklu 7 familjar ħafna miegħu jiena anki għaliex ħadd parti fil-kustjoni Awstrijaka Artiklu 7 huwa pass il qoddim però l kondizjonijiet biex nattivaw huma kondizjonijiet komplessi rridu naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet. Jiena nieqafaw qed l-essenzjali għaliex ukoll naqbel bisħiħ ma dak li nqal diġà Però nsemmi aspett importanti ieħor li semmi ir-rapporter ukoll il-kwistjoni tad drittijiet soċjali fi żmien ta' kriżi ekonomika. Jena ma tantx nħu gost bis-semantika, politika ta' austerita, le jena nejt problemi ekonomiċi mux austerita, kwestjoni ta' semantika. Nistaw nistiednu kol il-parlamenti nazjonali biex jiddiskutu dwar eh, rispett ta' drittijiet f'pajjiżhom stess. Mhux qed ngħid nistigmatizzaw hawnhekk jiena naqbel mas-sinjura, rridu nixluhom affarijiet hekk, però li tixli ma jfissirx li tkun indifferenti u tala għajnejk qudiem dak li kun qiegħed jiġri is-sena l-oħra. Meta jiena għamil dak l-annes, jiena xlejt anki l-pajjiżi stess minħabba l-kwistjoni tal-immigrazzjoni pereżempju. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Verġja, żewġ minuti. Grazzi. Fil-qosor ħafna jien, se niprofa nżomm. Jiena naqbel essenzjalment mal-proposta ta' Senjura Ferrara. Għaliex, itkompli mal-ħidma li jela sejra mill-2010 minn mindu l-Parlament ġifiri kien qed jipprova jislet il-konsegwenzi tal-integrazzjoni tal-Karta tad drittijiet Fundamentali fit-Trattat Ewropew. Din hija xi ħaġa li qegħda hemmhekk aħna ġifir għadin inkomplu bil-kontinuità tar-rapporti li kien hemm fil-modi fostam da professor Michel. Issa għadin jiġu proposti ċerti strumenti li huma importanti. Għaliex aħna rridu nsolvu din il-problema l-għanna, il dilemma ta' Copenhagen, ikonna strategija interna xaħġa ħaġa tajba u xi ħaġa li tiġi attwata wkoll in mill-Unjoni Ewropea. Aħna għandna strateġija għar-Rom ukoll strateġija interna, dawn l-istrumenti m'għandhomx jintużaw biex ikun hemm stigma, però biex ikun hemm stampa ta' xinu jiġri. L-Unjoni Ewropea xejn wara minnaj l-Istati Membri. L-Unjoni Ewropea hija l-Istati Membri. Però situazzjoni fl-Istati Membri rridu nżommuha f'moħħna ma nistawx nitraskorawa. Aħna rridu naġġixxu fuq it-territorju tal-Unjoni Ewropea dak li rridu nagħmlu. Imbagħad fil-qosor. Tlet punti li għandhom jiġu mlaħmin. Ir-Rom ġara darbu ma l-minoranza prinċipali rridu nsemmuhom bil-fors. Imbagħad il-kapitlu libertà u sigurtà. Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu biss dwar iż-żieda tal-antisemitiżmu u l-Islamofobija, però anki il-problema ta' implementazzjoni ta' regoli kontra terrorizmu, konsegwenzi fir rigward tal-libertà u drittijiet tal-bniedem ukoll rappreżentati minn dawn il-liġijiet ta' kontra terroristi imbagħad il-minorenni wkoll u fl-aħħar net il-kwistjoni immigrazzjoni palma għal kollega soċjalista. Aħna ma rridux nifokaw biss fuq min qed jitlob għażil, għandna bżonn xi ħaġa globali, pożizzjoni globali li tiċċara fuq iċ-ċifri, iċ-ċifri tal-immigrazzjoni jiġu manipolati naraw minnu diħel ma mhux minn ħireġ, hemm ħafna affarijiet x'namlu. Il-Parlament Ewropew irrid jaħdem biex jevita li ma għodux nbezzaw li ċittad. Grazzi, issa fl-ħarnet tal-ħodor Giudice Sargantini. Grazzi, għannom ta' signora Luna ċek xi kummenti. Signora Luna ċek kienet hawnhekk il-bieraħ waqt is smiħ U ġenerali hija kontenta ħafna dwar ir-rapport propost mis-Sinjura Ferrara. Hija kien qed tippjana li tressaq emendi fuq kwistjonijiet marbutin ma' diskriminazzjoni b'mod speċjali. Olivia, jekk joġbok żum qudiemi Ija qed tipprova tressa emendi fir-rigward tad-diskriminazzjoni għabbażi tal-età u hija għandha l-istess talba bħassur Louis Michel il-ħtieġa li jkun hemm rapport għal kull pajjiż u l-ħtieġa wkoll li nispeċifikaw is-sitwazzjoni skont il-pajjiż għannom tijaj imbat. Nishtiq nidħol daqxej fil-dettal fuq il-kapitlu fuq il-refugġjati u l-migranti għalli hawnhekk irridu nżidu il rekors legali għal dawn in-nies. Imbagħad hemm il-kwestjoni wkoll tal-migrazzjoni fġieħ ix-xogħol. Għalissa daqshekk grazzi ħafna l-Sinjora Ferrara għax-xogħol tajjeb li għamlet, grazzi. Thank you very much. It's not... Votes are at 9.45. Grazzi ħafna. il Cinici Ċinici eh, eh, indikat li titkellem imma dal-waqt irridu nivvotaw, allura għandek biss minuta biex titkellem. Il-lista hija maluqa, minuta biss. Grazzi, President. L-ewwel qed nixtieq nifraħ naqra lil kollega Ferrara għax-xogħol li għamlet li huwa bażi għax-xogħol tagħna. Kemm meta referit għal aspetti istituzzjonali u anka għal l-punti l-oħra li semmiet fil-rapport. Jiena naħseb illi il-pawza li ħadet il-Kummissjoni m'għandix tiġi estiża aktar fir-rigward ta' dak li ntqal fuq il-qorti. Huwa importanti wkoll li eh, wieħed iħares il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-infurzar tal-liġijiet tagħna anka biex inħarsu il-valuri tagħna u ma nħalluhomx biss teoriji Issa dwar eh, punti oħra ta' problemi jiena naqbel ma dak li intqal u permezz tal-emendi jiena ħanejn biex intejbu il-rapport anka fi rigward tal per eżempju suġġett pal dak li huwa drittijiet tal-minorenni nifem u koll il-rabta mill-rip li jem bejn eh, il-ġlida kontra il-korruzzjoni il u il-ħarsin ta' drittijiet jina konvinta illi anka il bed bil billi kontra l-kriminalità organizzata nistaw inkunu ta' illi nipproteġu l-valuri ta' Sì, grazie Presidente, sarò brevissimo. Grazie President, għankun fil-qosor nirringrazzja mill ġdid il-kollegi kollha u shadow rapporters li tkellmu naqbel bisħieħ ma dak li għadu kemm intqal u nispera illi um, din għandha tkun konferma ta' xogħol li nistgħu nagħmlu flimkien biex um, e, naslu għal qbil fuq il-rapport dwar l-interventi jider illi jem unanimita eh, fil-rigward ta' Rosenberg dwar il-ħtieġa li wieħed ikollu sistema ta' monitoraġġ pajis pajis illi mandiex ħajkolli nirrepetija di mandiex tfisser li għanna nistigmatizzaw jew li nqogħdu nippuntaw subajna lex istat membru partikolari li li tikonna wa stampa iktar ċara biex E, nifmu aħjar u nikontrollaw aħjar fejn nistaw intejbu l-affarijiet jew nintervjenu. Baqa xisir, żgur. E, jina naqbel ma dak li qal l-onorevoli Michel fir rigward tal-diskussjoni annwali kull sena fuq il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Anka dan il-kontroll jista' tina stampa ħjar ta' dak li qed jiġri. Imbagħad fir-rigward tal-kumplament nirrepeti li naqbel qed mill-bidu li naqbel ġifiri mal-punti li daħalna anka minħabba tal-limitu li għanna eh, bħala klim imma tbaqa xi nistgħu indaħlu fir-rapport u nispera illi jirna xinna illi nsibu punti taqbil anka meta nkunu għadin id-diskutu l-emendi ta' kompromess. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil ora Il-iskadenza hija 23 ta' eh, April ħanif u għal 30 sekunda mbagħad nibdew bil-voti.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 We begin with the Smart Borders Package. Mela ħanibdow bil-Smart Borders eh, Package l-adozzjoni tal-risposta għal um, il-Kunsil tal-Europa. Sa ħanduru lejn il-mistoqsijiet tal ekka Colleagues, we're beginning the vote, so if you want to begin. Colleagues, all votes are eligible. Mela, il-votazzjoni kollha hija elettronika ħanibdow billi nuru idejna ma. Directly electronic. Colleagues first. Mela, kollegi, ha naddu għal votazzjoni elettronika fuq il-Smart Borders Package fuq il-mistoqsija orali li l-Komissjoni fuq l-Smart Borders Package mela il-votazzjoni hija miftuħa b'mod elettroniku. The Il-votazzjoni maluqa, anzi hija miftuħa. Tell me when. The vote is closed. Il-votazzjoni hija maluqa. That's 50 votes. Mela, 50 vot favur, 2 kontra, lebda stenzjoni ġviri għaddit. Fuq it-tieni mistoqsija li l-Kunsill fuq l-Smart Borders Package il-votazzjoni issa hija miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. 51 favur 2 kontra u lebda estensjoni. Għaddit ukoll. Congratulations. colleagues, we move on to... Uh... Mela, naddu issa fuq it-tisħiħ ta' ċertu aspetti tal-prezunzjoni tal-innoċenza. Mela, naddu għal rapport tal-tisħiħ ta' ċertu aspetti tal-prezunzjoni tal-innoċenza u dritt wieħed ikun preżenti fil-proċeduri kriminali. Il-rapport ta' Dijana Tali Grisbecka. Mela. So colleagues, um... Kollegi, l-emenda 125 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddiet. Right, sorry, jury 20, who's for? Mela, il-ġuri 20 minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet, maddiċ. Il-kompromessa wieħed minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet, għaddieta. Kompromessa tnej minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet, għaddiet. Kompromessa tlieta minu favur, minu kontra Assenzjonijiet għaddiet. Kompromessa erba. Minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Kompromessa ħamsa minu favur. Minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. L-emenda 161 minu favura. Minu kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Emenda 162 minu favur Minu kontra? Assessjonijiet? maddeċ Kompromessa? setta minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet? Għaddiet. Kompromessa disa? Minu favur? Minu kontra? Assenzjonijiet? Għaddiet. Emenda 175 minu favur, minu kontra. Assenzjoniet maddeċ. Kompromissa seba' minu favur. Kontra. Assenzjoniet Kompromissa Kompromessa 8, votazzjoni maqsuma l-ewwel part minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet għaddiet. It-tieni part minu favur, minu kontra Astenzjonijiet għaddit. Emenda issa u erba minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 215 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 217 minu favur, minu kontra. asensonit, għaddit. Emenda 216 minu favur, kontra. asensonit, għaddit. Emenda 42 minu favur, kontra. asensonit, għaddit. l-emenda 222 u 224 għax huma l-istess minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 44 minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Eh, ħanerġaw niċċekjaw għadi. Eh, eh, Anzi, l-emenda 45 u li dejkom sawek ġobkom minnu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 46 u 223 ma l-istess minu favur minu kontra assenzjonijiet għaddit. Mela, il-kompromessa 10 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 45 minu favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromessa 10 minu favur kontra assenzjonijiet Maddiċ. L-emenda li minnu favur. Kontra. Astenzjoniet. li Emenda 53 minu favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddiet. Maddiċ, anzi. Jiskuza ruħu l-President. Mela, ħani verifikaw 53 ħani votaw mot elettroniku l-votazzjoni hija miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. Fil-fatt ma ddiċ din l-emenda. Issa, l-emenda 56 minu favur. Kontra. Għaddit. Emenda 57 minu favur kontra naħseb iddu niverifikaw għadin il-votazzjoni miftuħa b'mod elettroniku. The vote is closed. Votazzjoni maluqa fil-fatt ma' diġdin. L-emenda 58 minu favur, minu kontra, ma' ġuri erba, minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet d-deċ, il-ġuri sitta, minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet għaddit, emenda 11, minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet ma d-deċ, emenda design, minu favur Mela, l-emenda ta' qabel ġiet adottata, jgħid il-President, eh, jekk juġibkom u li dejkom sew. Mela, wasanna issa fl-emenda wieħed u disajn minu favura. Minu kontra. Assissanit ma' ditx. Emenda 16 minu favur. Minu kontra. Assissanit ma' ditx. Anzi, ġiet adottata din, jgħid il-President. Emenda 17. Minu favur. Emenda 17 minu favur, minu kontra. Asensonijiet għaddit. Emenda 18 minu favur. Minu kontra. Asensonijiet għaddit. Emenda 105 minu favur, minu kontra. Naħseb irdu niverifikawa din l-emenda. 105. Il-votazzjoni miftuħa fil-vad. Votes closed. Votazzjoni maluqa. <laughs> il-President jgħid li mhux qegħdin jgħinu, hawnhekk hija ċara ħafna li l-emenda għaddiet 52 favur u 3 kontra, l-emenda li jmiss 19 minu favur minu kontra, sensonijiet għaddiet, emenda 106 minu favur minu kontra, sensonijiet għaddiet, emenda 107 minu favur minu kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 108 jassa. Minu favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mela, il-votazzjoni għam miftuħa bot elettroniku ħat iġi verifikata din il-votazzjoni ta' din l-emenda. Vote is closed. And that is carried. Għaddit. L-emenda 109 minu favur, minu kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Emenda 110 minu favur, kontra. Maġġieċ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 Votazzjoni miftuħa. Emenda 21, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit, Emenda 22. Emenda 13, votazzjoni miftuħa, minn ma favur, kontra, għaddit. Mela, minu favur kontra astensjonijiet ma Menda mija uħmistax minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 23 minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 24 minu favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet wieħed 116 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet 117 minn huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet ġuri 17 minn huma favur kontra astenzjonijiet m'għaddiċ emenda 118 minn huma favur kontra astenzjonijiet m'għaddiet Emenda 120 minu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 121 ma favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 122 u 18 l-istess minn favur kontra astenzjonijiet għaddit 123 favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 124 ma favur kontra mux ċar, mela niftu l-votazzjoni għal-emenda 124. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Ġuri Votazzjoni elettronika fuq it-test kif inhu emendat, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mela għandek 48 favur, 8 u 8 kontra u lebda astenzjoni għaddit. Issa mbagħad il-mandat dwar in-negozjati il mandat dwar in negozjati mal kunsill votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 43 favur, 6 kontra, assenzjoni waħda. Now we move to the vote on the recommendations to the Commission on negotiations. Issa senadu rekomendazzjoniet lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-negozjoti fuq it-TTIP, il-rapporter Jan Albrecht. Emenda 24. Yeah. Ready? Okay, Amendment 24, who's for? Emenda 24, minn ma favur, minu ma kontra. L-emenda għaddit, kompromess sitta minu ma favur, kontra. Kompromess sitta. vot maqsum l ewwel parti, minu ma favur, minu ma kontra. Astenzjonijiet għaddit it-tieni parti minu huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Amenda 30 minn ma favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess 2 minn ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 32 minn ma favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 33 minn ma favur ġitir tirata. Kompromess seba minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emen darbajn minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emen da 43 minu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu għal-kompromess minja minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 47 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess disa minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess 10 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess 11 minn huwa favur kontra ta' dit Emenda 63 minn huwa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 65 minn huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda ta' kompromess 12 minn huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet Emenda 75 minnu huwa favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ. Emenda 76 minnu huwa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 77 minnu huwa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 13 minnu huwa favur kontra astensjonijiet maddiċ Kompromess 14 minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 15 minu a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 89 u favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda numru 1 minu favur kontra Astenzjoniet maddiċ emenda numru 2 favur kontra Astenzjoniet għaddit emenda 6 kontra, favur kontra astenzjoniet maddiċ emenda 7 minu favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 8 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 13 minn huwa favur kontra. Ikolli nagħmel verifika f'emenda 13 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 15 min huwa favur kontra għaddit emenda 16 min huwa favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess erba l-ewwel parti min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tieni parti min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. it tillet parti minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa nistgħu naddu għal kompromess numru wieħed minnu huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 21 minnu huwa favur kontra astenzjonijiet nasib li għad maddiċ tistaw tajdulli mela amenda 22 mila favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess ħamsa namlu verifika fuq emenda 22 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Kompromess 5. No favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela l-vot aħħar permezz tal vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 41 favur, 10 kontra u żewġ astenzjonijiet nixtieq nifraħ Liljan Albrecht.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

Colleagues, um, we'll uh, resume our agenda. Um, Kollegi, ħankomplu bl-agenda. Qabel mela mennaddu għal punt numru 9 l-adeżjoni tal-Kroazja l-Konvenzjoni tal ġlida kontra l-korruzzjoni nixtieq nikorreġi xi ħaġa li l dalodu fil-lista ta' petizzjonijiet kien hemm żball tekniku il-petizzjoni 20 2801 fuq eh, liġi ġdida ta' sigurtà fi Spanja li huwa kkużintrat mill-koordinatura għal segwitu dan huwa żball tekniku prezzaw li jkolli bżonn naqrom dawna għal ħabba il-minuti u xtaqt nagħmel dil-korrezzjoni. Għalhekk kollegi, mela ħankomplu bl-aġenda tagħna punt disam u għanna uh, il-rapporter eh, tana għal-grupp għalde jissur Ħatminova, u għedina kienet rekomendazzjoni għal-deċizjoni tal-Konsil adottat f'Ottubru ġifiri sabiex il-Kroazza tkun sista tidħol fil-Konvenzjoni dwar ġida kontra il-korruzzjoni li Eh, tivolvi l-uffiċjali tal-Komissjoni jew l-uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea Alex se li rapporter tagħna Filis eh, Hughes Minova jekk jogħġbok. Sinjura Felis, eh, grazzi ħafna. Grazzi President, kollegi. Il-rekomendazzjoni fuq id-deċiżjoni tal-Kunsill għal Kroazja dwar il-ġlida kontra l-korruzzjoni li jinvolvu l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew inkella uffiċjali tal-Istati Membri. Iva tagħmel parti mill-proċedura simplifikata għal Kroazja sabiex eh, tikkonforma artiklu 34 tat-trattat Fil-qalba tal-proċedura hemm deċiżjoni tal-Komissjoni fuq rakkomandazzjoni tal-Komissjoni wara l-konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew sabiex namlu l-emendi meħtieġa u sabiex naraw meta il-konvenzjoni se jitħol fis-seħħ għal Kroazja. L-adenzjoni importanti mhux biss għal Kroazja imma għall-Unjoni Ewropea kollha kemmiet nitkelmu nitkellmu aħna dwar interess li huwa komuni għall-Istati Membri kollha nitkellem dwar il-ġrida kontra l-korruzzjoni hija xi ħaġa li torqod it-tkabbir ekonomiku fuq medda twila ta' żmien l-iżvilupp sostenibbli tkabbir fl-interess ta' dawk li ħarsu t-taxxa. Kien zammu u dimajnejna l-importanza pala odda eh, komuni għall-Unjoni Ewropea sabiex insolvu din il-problema jiena vera nappoġġa r-rekomendazzjoni tal-Komissjoni fuq dwar l-adeżjoni tal-Kroazja din il-konvenzjoni. Xtaqt jiena ninformakom dwar żball tekniku fuq id-data ta' dħul fis-seħħ għal din il-konvenzjoni segretarjat ġenerali tal-Kunsill informa l-Parlament li tanas jiġu korridut skont ir-regoli interni ta' proċedura l-iskadenza għall-emendi 13 ta' Marzu f'nofsinhar. U jekk il-13 ta' April U jekk mela nikkonsidraw l-importanza ta' dan rapport u l-adeżjoni naħseb l-emendi proċedari li iva ħana xetaw ma ma' nasibx li jem bżon minħabba is-salvagwardji preżentati mill Tien pur l-approbazzjon de set recommandation. Mela wara din l-introduzzjoni nittama li nista' nikseb eh, l-appoġġ tagħkom. Thank you very much. Um, the deadline for amendments is on the 30th of April and we also now have Mela, data l-iskadenza l-emendi 13 ta' april u issa ħan hemm opportunità li nisma'w minn il-Kummissjoni. Um, so we hear from the any of the shadows. Shadows forsi jixtiequ jintervjenu? Yeah. Okay, that's fine. Mr. Zaki. Mr. Chaki. Sir Chaki. Jekk Grazzi. Nixtieq jiena ngħid u nofri l-appoġġ tiegħi għal din il-proposta tal-Kummissjoni u u ukoll fuq il-punt li miss fuq l-aġenda tagħna nixtieq ngħid li nappoġġaw ukoll il-punt li mis jiena nemmen li dawn huma passi vera importanti il għal għalkemm jidru li huma vera formali imma dawna qed jaddu messaġġ politiku vera importanti billi niffirmaw u nadarixxu għal dawn il-konvenzjonijiet il-Kroazja vera tissir membru sieħ tal-Unjoni Ewropea u dwar il-kontenut tal-konvenzjoni Iva vera importanti li l-Kroazja tinaqat ma l-isforzi tagħna sabiex niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata, ħaġa importanti sabiex nanteċipaw kif ukoll għas-sigurtà interna. Dawn id-dokumenti, dawn il-konvenzjonijiet huma vera importanti, jitnej li huma u lajnuna reċiproka fi eh, kustjonijiet eh, kriminali dawn iż-żewġ dokumenti fissru li l-Kroazja vera issa ħassir parti mill-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, nixtieq mela nirringrazzja ir-rapporter, is-Sinjura Huis Menova, l-iskadenda tal-iskadenza 13 April mela nieħdu Ir-rapport liħor l-adozzjoni fil-Kroazja dwar lajnuna fi kwistjonijiet kriminali, ir-rapporter Birgit Sippel. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi Claude. U nixtieq ukoll nirringrazzja s-Sinjura Husmanova tal-li prezentat ir-rapport tagħha mela is font tal dawn iż-żewġ rapporti huwa l-istess ġifieri Kroazja naqdet mal-Unjoni Ewropea, iva Applikati l-akki eh, tal-komunità imma hemm ehm, differenzi għal dawk l-istati membri li mhumiex parti mill laki għalhekk kien hemm proċeduri addizzjonali li kellhom bżonn jiġu ratifikati u qed nitkellem jiena dwar l-atta l tal-Kroazja l-Unjoni Ewropea għandna proċedura simplifikata kull ma neħtieġu deċiżjoni tal-Kunsill Bbażata fuq ir-rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, aħna pala Parlament irridu naqblu fuq eh, dir-rakkomandazzjoni. Dan l-atta l-adeżjoni qed jgħid li l konvenzjoni u il-protokoll u l-annessi tal- konvenzjoni tal-ġustizja u l-affarijiet interna 20 ta' Mejju tal-sena 2000 u dwar kwistjonijiet kriminali bejn l-Istati membri u il-protokoll ukoll ta' Ottubru tal-2001 għalek dan dina kwistjoni ferm importanti, aħna t-nitkelmu dwar kooperazzjoni bejn id-dwana u l-polizija u eh, pal kellima ta' qabel jiena naqbel li Irridu aħna napoġġaw id-deċiżjoni mill-Kunsill u sabiex il-Kunsill jinformana dwar xi emendi li jridu jsiru f'dan ir-rapport kif għandna fil-rapport ta' qabel hemm aspett tekniku wkoll bid-data tħul fis-seħħ aħna nafu li l-Kunsill huwa konxi ta' dan l-iżbal u ħajkorreġih aħna li nistaw namlu in res u emendi proċedurali għalek rridu nipermetu li l-Kunsil korreġi dan l-izbal. Jena naħseb li din hija proċedura li hija vera importanti. Jena naħseb li nistaw nappor ġawa l-proċedura kif diġa smajna l-Kroazja vera tista' ssir mera membru sħiħ ta' l-Unjoni Ewropea specialment jekk nżommu f'qudiem għajnejna il fejn tinsab il-Kroazja fuq livell ġeografiku dan huwa vera importanti. Grazzi ħafna Birgit. Nħadd mill-Kummissjon li se jintervjeni hemm xi shadows li jixtiequ jitkellmu le. Grazzi Birgit, grazzi għal dan ir-rapport. Mela, eh, eżatt, mela, fil-ħin wassal sur Vindel Holzer. Inti lest Joseph sabiex uh, titkellem dwar ir-rapport tiegħek naf li qed uh, nanticipaw uh, l-affarijiet nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. We have um, the next item which is um, Mela, nistgħu nieħdu il-punt li jmiss il-disseminazzjoni ta' data ta' satellita għal skopijiet kommerċali. Bla dubju rapport eċċitanti dan. Itre huwa l-komitat u aħna kompetenti taħt regola 53, ovvjament, taħt l-aspetti tal-ħarsin tad data tal-proposta. Josef, għandek il-kelma biex tispjegalna daqsxejn xinu ma l-aspetti marbutin mal-ħarsin tad-dejta eh, brabta ma dan id-dossier tassew importanti. Iva, eh, grazzi. Għal din id-direttiva rridu nifmu kemm il-kumpanniji jistgħu jużaw id-data kommerċjali miksuba mis-satellita. Dawn huma satelliti ta' osservazzjoni tad-dinja li joħorġu bid-data mbagħad. Din id-data s'issa ma kienx suġġetta għal regolamentazzjoni fuq livell Ewropew hemm sempliċement dispożizzjonijiet nazzjonali, per mbagħad kull ma jmur qegħdin isiru kwistjonijiet importanti kemm bħala riċerka kif ukoll bħala aspett kummerċjali u għal daqstant huwa f'waqtu li jkollna qafas Ewropew. Din il-proposta ġiet ippreżentata mill-Kummissarju Tajani u tinkludi definizzjoni sħiħa ta' din id-dejta miksuba minn dawn is-satelliti. Issa id-deċidu dwar li ma dispożizzjonijiet legali irrid ikollna brabta mad-dejta li tista' tintuża għal skopijiet kummerċali. Hemm bżonn regoli ta' trasparenza. Naħseb li hija dimensjoni importanti ħafna u għandha tiġi mitqiesa fil-kuntest tas-suq intern. Huwa importanti li jkun hemm il-ħolqien ta' regoli komuni f'dan il-qasam, ovvjament hemm kwistjonijiet li jitrattaw il ħarsien tad-dejta. Li f'dan il-kuntest huma importanti ħafna. Ir-responsabbli tad-dejta eh, diġà tratta din il-kwistjoni, hemm żewġ problemi. Skont ir-responsabbli minn banda hija il-kwistjoni tad-dejta li bijom ma nafux jista' jsir sentejn tliet snin oħra, però huwa probabbli li din id-dejta tkun tista' tinżel tal livell personali wkoll xi ħaġa li tippermetti identifikazzjoni tal-persuni. Ġifieri hija kwistjoni sensittiva minn dan il-lat. Bħalissa eh, teknoloġija għadha mhix użata fuq livell kummerċjali, però teknoloġija qiegħda hemmhekk Imbagħad hemm kwistjoni oħra li qed tissemma dawn is-satelliti li jipproduċu data high resolution għal skopijiet kummerċjali jistgħu wkoll ikollhom kollegament ma' data oħra. Ġifieri mhux bil-fors id-data hija sensittiva, però għandek qegħdin nitkellmu dwar it-tixrid sensittiv ta' din id-data xi ħaġa li tista' toħloq ċerti akkoppjamenti, ċerti situazzjonijiet li naħseb irridu nevalwawhom aktar mill-qrib. Din hija kwistjoni importanti għal daqstant. Ir-responsabbli tal-ħarsin tad-dejta qed jitratta l-kwistjoni bħalissa u din hija ħaġa importanti. Fl-abbozz ta' direttiva hemm referenza wkoll għad-direttiva tal-75 u importanti li nkunna nafu li qegħdin nużaw bażi legali li hija sorpassata. U rridu ngħidu wkoll li f'dan il-kuntest il-Kunsill ma rispettax l-obbligi tiegħu. U dan kien eh, gravi. Il-ħarsin tad-dejta ma trix tiġi fissata biss fil-premessi, però hija xi ħaġa li tidħol fl-artikolat ta' direttiva. Hawnhekk għandna żvilupp teknoloġiku importanti ħafna li ma jistax jiġi traskurat għandu jiġi mitqies ukoll fix-xogħol leġislattiv tagħna. Imbagħad għandi kumment ieħor x'nagħmel ossija il-kwestjoni li titratta wkoll il-post ta' ħazna ta' dawn id-data. Eh, spiss jiġri li dan ikun operat ta' stati terzi, per eżempju l-Istati Uniti. Aħna bħal Kommissjoni wkoll interessati ħafna li namlu l-verifika meħtieġa anki brabta ma' artiklu 9 tal-abbozz. Artiklu 9 huwa importanti ħafna f'dan il-kontest ukoll. Grazzi ħafna lil Josef ta' din l-introduzzjoni. Huwa suġġett interessanti iva. Il-Kummissjoni kellha titkellem dwar dan il-punt, però għadha ma waslitx. Augusto Gonzales kellu jitkellem suppost, però għadu ma ġiex. suppost kellhom jitkellmu jgħid e il-President. Suppost kellu jasal, però peress li bdejna qabel għad ma wasalx. Forsi tistgħu tuna xi ħaġa bil-miktub ukoll tkun bizzejiet. Iva nistgħu nagħmlu hekk jgħid il-President. Tajjeb wis. Issa, il-punt li jmiss. شين يك jekk nistawx noħduħ, Natali hawnhekk qiegħda. Natali tixtieq tistenna lil Cecilia u forsi kollegi oħrajn qabel ma nitrattawh. L-uniku problema tagħna hija li forsi ma jkunx hawn kollegi li forsi jkunu jixtiequ jintervjenu. Però skont kif tiddeċidi inti Natalie. Ovvjament il-vantaġġ huwa li nlestu qabel ukoll. Jekk neħdu l-punt issa. Jo, saf inti lest li tippakja u titlaq. Tajib wis, Iva, grazzi ħafna għal kontribut tijak fuq dan il-punt, Josef. X'namlu, Natali, nisospendu sakam kam tasal Cecilia jew kalla naħdu l-punt tijak issa. Għanna bżon il-kommissjoni għal-punt taħda xunofs xorta wahda. Ovvjament għanna bżonn l-Kommissjoni għall-intervent tiegħek. Nista' nibbatela messaġġ forsi eh, l-Sinjura Pike. Forsi tiġi qabel eh, jekk nibbatela messaġġ. Belinda ġejja jgħid il-President u xek għal punt tal-11 nofs.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 Is that okay? Yes. Colleagues, we're going to suspend until 11.30. Nissospendu saħda xonofs. Nistennaw il-kommissjoni. Imbagħad inkomplu minn hemmhekk, iħda xonofs. Nittrattaw punt 12 imbagħad. Kunu hawnhekk fl-11 xonofs jekk jogħġobkom. U għarfu l-mispajk li għandha tkun hawnhekk għal punt 12 fl-11 xonofs jgħidu la tiġi. Thank you, colleagues, for coming back on time. Um, and Mela, sinjuri, nistaw nkomplu bil-ħidma tagħna. Nilqgħu għanna ir-rapporter Natalie Griesbeck. Natalie jidher li hija lesta biex tagħmel l-intervent tagħha. nistennew bil-ħerqa il-btajja li jibdew minn għada naħseb. Issa, punt 12 it-tweġiba għal il-mistoqsija tweġiba bil-miktub l-Komissjoni tal-1 Deċembru 2014. Fuq dan il-punt daħsibna li konna skambju ta' opinjonijiet. Jekk tiftakru f'Diċembru, il-rapporter Grisbeck resqet mistoqsija lill-Kummissjoni fuq id-direttiva tal-Blue Card. Imbagħad kien hemm tweġiba minħat tal-Kummissjoni fl-24 ta' Marzu. Aktar tard ġifieri mir-regoli mir-regoli tas-siġġimat. L-iskadenza kienet it tlieta ta' frar u għal daqstant kien hemm din it-talba li dan il-punt jiġi inkluż fl-aġenda tagħna tal-lum. Nibdew l-ewwel bir-relatriċi imbagħad il-Kummissjoni. Natali jekk joġbok għamma l-intervent tijak. Grazzi ħafna, President. Jena se niprezenta fil-qosor l-elementi differenti anke fis-sem tal-kollega tiegħi Cecilia Wikstrom. Mela, Mejju 2014 eh, kien hemm komunikazzjoni tal-Kummissjoni li kienet titratta l-attwazzjoni tad-direttiva tal-Blue Card li tiddefinixxi l-kondizzjoni tad dħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fir-rigward ta' impjiegi kwalifikati. Il-Kummissjoni rat deficit importanti eh, fir-rigward ta' riċezzjoni tal-Istati membri u ħadet nota wkoll ta' riżultati sinifikanti użu dajjef ħafna ta' din il-blue card minna ħata l-istati membri, anki jekk nafu li aħna għandna bżonn politika effettiva f'dan is-settur biex inkunu nistgħu niġbru immigranti kwalifikati u bekk inkatru il-tkabbiru l-kompetitività tal-Unjoni Ewropea. L-Ewropa kull ma jmur edha issir kontinent dejjem aktar gris kuf dejjem ngħidu. Il-President tal-Kommissjoni fil-intervent tiegħu kien qal li kellu l-intenzjoni li jerġa' jirreżamina l-leġislazzjoni tal-Blue Card. Għal daqstant jirrevedi l-implementazzjoni mhux sodisfaċenti ta' din id-direttiva jina u Cecilia mbagħad tlabna l-Kummissjoni biex jgħidulna x'se jkunu l-skadenzi tal-implementazzjoni tad-direttiva u kif il-Kummissjoni kienet se timmodifika it-test u skont liema proċeduri. Kien hemm il-kwistjoni ta' proċeduri paralleli, kien hemm ħafna duplikazzjoni ta' proċeduri u kien hemm ħafna konkurrenza fil-konfront tad direttiva tal-Blue Card. It-tweġiba l-irċevejtu mbatt mill-Kummissjoni. Xorta ħazina kienet eh, risposta vaga, ma tantx kienet konkreta. Ma tantx eh, tatna sodisfazzjon minkejja li stennejna 15 il-ġimma qabel ma nirċivu din it-tweġiba. U għallu għastant nishtiq il-Komissjoni sa tkun daġen aktar preċiża u tgħidilna daqsxejn f'liema direzzjoni tixtieq torjenta it-test. Dan huwa suġġett l-attwali ħafna fl-aħħar mill-aħħar. Din hija pożizzjoni tiegħi tal-kollega tiegħi insomma. Grazzi ħafna Natali. Għal-membri li ma kienux hawnhekk meta L-diskotejna il-blue eh, card kien il-Kummissarju Frattini li kien ippreżenta din id-direttiva. Forsi kien hemm min jiftakar dak iż-żmien. Eh, naħseb saħan sitra qabel l-austerità eh, kienet sara din il-biċċa xogħol. Insomma, issa mbagħad kellna din id-direttiva li waqgħet lura b'xi mod jew ieħor huwa tajjeb li jkun hemm dawn il-follow-ups eh, fuq affarijiet bħal follow-ups. Huwa l-obbligu tagħna li nistħarġu u naraw kemm saret ħażin it-traspożizzjoni u naraw eżattament x'inhu jiġri. U l-ewwel qed naħseb irridu naraw minn naħa tal-Kummissjoni x'inhu jiġri. Għal tant issa nagħdu kelma lill-Kummissjoni Forsi jispiegawna daqsxejn. Ġġaraw ma ġarax. Belinda, x'inhu jiġri bil blu kard? Mela, grazzi u l-ewwel qed niskuża ruħi tal-li domna biex ħriġna bit-tweġiba. Inqbadna f'ħafna eh, problemi burokratiċi. Però niskuża ruħi u ma kienx hemm skuża f'dan id-dewmien. U skużani li l-MP sabet it-tweġiba vaga mbagħad. Sentikom xi informazzjoni, però xorta waħda rridu nkunu daqsxejn vagi biex inwiġbukom. Naraw però mbagħad jekk nkunu xtajnuna. L-ewwel netina naqbel ma l-MP dwar l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni li tiġbed migranti kwalifikati. Se jkun hemm kompetizzjoni dejjem tikber biex jinkisbu servizzi ta' dawn il-nies. Eh, Fl-Ewropa però f'postijiet oħrajn qegħdin insibu sfidi demografiċi. Forsi paradoss allura li nitkellmu li niġbdu immigranti meta għandna nies daqshekk qiegħda fl-Unjoni Ewropea, però l-approċċ tagħna huwa wieħed doppju li nitrattaw l-isfida demografika billi nżidu r-rata ta' parteċipazzjoni fix-xogħol u l-ħiliet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea però ovvjament niġbru servizzi ta' nies oħrajn ikonna l-opportunità li niġbru li niġbdu migranti kwalifikati. Fil-rapport li konna ħriġna f'Mejju tas sena l-oħra fil-fatt aħna ġbiddu l-attenzjoni għal xi wħud mill-problemi bid-direttiva. U għastat waħed biss laħa vantaġġ mid-direttiva. F'pajjiżi oħrajn hemm skemi li qegħdin jikkompetu mal-blue card. Kif ikkonfermajna fit tweġiba wkoll, ir-reviżjoni tad direttiva Blue Card hija waħda mill-prijoritajiet ta' Juncker. Aħna bdejna naħdmu fuq dan, però nixtieq ngħidilkom li din se tiġi inkluża fuq l-Aġenda Ewropea fuq il-Migrazzjoni li l-Kolleġġ se jadotta fit-tmiem Mejju. L-approċ issa huwa li jkollna approċ dettaljat fir rigward tal-migrazzjoni u allura l-aġenda se titratta l-ażil, però wkoll migrazzjoni legali, ġestjoni tal-frontieri kif ukoll il-migrazzjoni regolari speċjalment il-kontrabandu. Rigward id-direttiva Blue Card, l-approċ li ħaddanna u għadu maġiġ konfermat mill mill-kolleġġ huwa li jkollna valwazzjoni ta' impatt li tippermettilna li neżaminaw l-għażliet kollha inkluż ir-reviżjoni ta' direttiva. Intom tafu li it-tempistika tindika li jekk nagħmlu proposta legali din tkun fil-2016. Aħna l wkoll li nniedu konsultazzjoni pubblika biex niskopru aktar x'inhu mal-ħtiġijiet marbutin ma' din id-direttiva. Nafu wkoll li hemm proposti li għanna nestendu l-ambitu għal intraprendituri. Dawn huma ideat li rridu nirriflettu fuqhom. Irridu naraw x'inhu l ħtiġijiet tal-migrazzjoni legali u x'inhu l-mekkaniżmi wkoll. Dan l-aħħar nidejna wkoll grupp ta' esperti ekonomiċi dawn ġbarnijom rappresentanti ta' trade unions, esperti indipendenti, rappresentanti tal-avvokati, akademiċi, għaddit tal-migranti. Għabinna talba l-interess għal membri ta' dan il-grupp sarret online u l-ewwel laqa tal-grupp kienet fil-25 ta' Marzu. Kien hemm ukoll rappreżentanti tal-Kumitat Libe preżenti għal din il-laqa. Issa il-minuti tal-laqa se jkunu fir-reġistru pubbliku. Ġifieri bdejna nippruvaw namlu x-xogħol biex nifmu x'inhuma l-ħtiġijiet għal-migranti legali, nifmu daqsxejn mill perspettiva ekonomika u kol xinu meħtieġ u fl-istess waqt u kol san l il-kwestjonijiet legali marbutin mad direttiva. Nittama li ma konġ vaga ħafna rigward il-kalendarju Jekk irridu nagħmlu proposta leġislattiva din se tkun fl-2016 għaliex aħna rridu niżguraw li jkun hemm konsultazzjoni b'saħħitha, konsultazzjoni pubblika b'minimu ta' tnax il ġimgħa u nħejju evalwazzjoni ta' impatt ukoll. Dak li nipproponi wkoll huwa li meta l-aġenda l-migrazzjoni tiġi adottata u jekk nassumu wkoll l-approċċ fuq direttiva Blue Card jibqa' kuf'inu bħalissa nerġaw nitkellmu u niddiskutu mal-Kumitat f'aktar dettal dwar xi xejriet u l-ħsieb li qegħdin naraw. U għal darba oħra niskuża ruħi tal-li dawna biex waġibna, grazzi. Thank you very much, Belinda, and um, um, so many things are happening. Grazie ħafna, uh, Belinda. Ħajseħħu ħafna affarijiet f'Mejju u xekka donnu dan huwa xarta eh, xar deb fejħaj seħħa kollox, anka il-proposti ta' eh, l-immigrazzjoni. Il-proposta tal-immigrazzjoni legali iġifiri minajr ma naqqas mill-mistoqsijiet tal- ta' Sinjura Grisbeck, nixtieq insemmi punt uh, u dan uh, minar uh, ma ovvjament ninsa se il-kustjoni sensittiva dwar il-blue card u anka il-fat li dak iż-żmien li din ġiet introdotta l kondizzjonijiet ekonomiċi kienu differenti fl-Unjoni Ewropea il-kustjoni Waħed mill-punti illi il-Kommissjoni għandha responsabilità għawek, jaħsbu x'jaħsbu l-Istati membri, wieħed mill-punti tekniċi huwa illi jiena interessant f'dawn il-kustonijiet ta' immigrazzjoni legali. Ħajkun hemm it-tendenza min-naħa tal-istati membri li għandhom bżonnijiet ta' persuni li għandhom ħiliet eh, oljien eh, u illi eh, mbagħad dawn jaraw eżattament x'sitwazzjoni f'pajjiżhom f'pajizom mbagħad ma jagħmlux espożizzjoni tad-direttiva tal-Blue Card. Kważi kważi il-direttiva tal-Blue Card saret waħda ehm, kulturali. Għaw eh, min jaħseb li laqas li laqas biġġi diskussa. Il-Komissjoni iġifiri um, et forsi tuħu dan l-approċ u nirringrazzja l-Cecilia li għajmen dan il-punt, ġifiri jina pala ċerx tinsammiħ dan il-punt, mux punt politiku, il-punt il-fat li l-Parlament għandu doveri għajem din il-kustjoni sar ħafna xol fuq il-blu kart, eh, il-Komissarju Frattini, Nifem u koll mill eh, meta ġiet eh, maħsuba sissa l-affarijiet imbidlu jekk tiġi adattata di u mibdula kif se tiġi eh, konformi ma' realtà ta' dan iż-żmien. Aħna jekk maħniex se nagħmlu progress fuq ankunu ħlejna ħafna sforzi u ħin. Il-mistoqsija hija retorika tiegħi jiġifieri ma fl-istess waqt il-mistoqsija hi minajr ma qed preġudika dak li ħatejt neteli. Mux qegħdin naħlu aktar ħin jekk aħna ma nagħmlux monitoraċ ta' situazzjoni u nħallu il-blue card kif inhi li issa saret isa eh, eh, waħda ta' għażla u ma natux kas u ma neżaminawx eżattament kif huma l-affarijiet. Din hija l-tarf liħor tal-immigrazzjoni eh, meta nitkellmu dwar ħiliet bħal dawk fl city u oħrajn. Ħanerġa' ntur lejn li jiena. Iva. Il-mikrofonu. Inti identifikajt tajjeb il-problema, ġifri test li ilu jiġi diskuss um, ehm, eh, pero fl-istess waqt mhuwiex antik dan kien eh, riżultat ta' ħafna xogħol u issa għandna direttiva li suppost tiġi rispettata. Il-Komissjoni għandha tkun l-assesa ta' dan u tittara li jkun hemm korretta. E, Sinjura Belinda, inti rispondejta pafna, inti anka skużajt ruħek tal-domin. Il-raġuni li staqsitek il-mistaqsija Cecilia kienet illi appuntu aħna nafu illi e, domin ma kienx wieħed tekniku amministrativ imma e, kien pjuttost um, il-fatt li wieħed qed jipprova jaħbija f'xi kexxun fejn tintesa' U dan wara snin li domna niddiskutuwa u li anka irnexinna naslu għal qbil. F'atmosfera fejnafu illi uh, għal xej u ħeġqot jistenna affarijiet aħjar għax jihdu ta' snin, ġviri f'din id-direttiva Eh, poġġejna ħafna xogħol ġiet adottata wissa l-istati membri qegħdin ikaxkru sajhom u l-Kummissjoni qed tiskuża ruħa għax għaw id-dawmin. Jiena ma jimportanix mid-dawmin, jiena li jinteressani huwa illi naħdmu tajjeb minn perspettiva legali e, illi jkun hemm pajjiż wieħed biss li jagħmel trasposizzjoni tagħha mhuwiex xi ħaġa impressiva żgur u li noqogħdu naqbdu ngħidu ħanerġgħu niddiskutu f'Mejju u li ħajkun evalwazzjoni tal-impatt. Fi Franza probabbli l-istess bħal f'pajjiżi oħra kull meta nkunu irridu illi jindomu xi ħaġa jew iridu ninsow xi ħaġa nwaqfu kumitat biex jistudja. Ġifieri nirringrazzjak tal-risposta tiegħek ma kont vaga xej li qed tgħidilna wara ninsowa din u mbagħad nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt aktar il qoddim u nagħmlu proposta ġrida. Naħseb tkun xi ħaġa tajba kieku l-Ewropa kellha naqra aktar kuraġġ politiku u kienet organizzata naqra aħjar fuq is-suġġett li hemm fit-test li mhux suġġett biss għad-diskussjoni din hija direttiva u suppost tiġi applikata. Mela, ħanerġa' ndur lej Belinda. Jekk taqbel mi għandek tgħid li taqbel mi Il-PPE u Monika Holmajer jaqblu ma' eh, Natalie u din nizmija fil-minuti. inti vintajt għawnek eh, frazi il-kxaxen fejn jintessaw l-affarijiet. Mela, aħna għedin induru lej komissjoni tuħux l-affarijiet personali, aħna ħanna għotma tal-komissarju Fratini ġi għawnek, imma nistax nimmaġina kem domna niddiskutu il-blue card kien zmin ta' ħafna ottimizmu, Għalfejn ngħid li kien żmien ta' ottimizmu għax id-differenzi politiċi li kena. Eh, fil-verità aħna bejn l-spektrum politiku kollu konna veru għedin niprivaw naħdmu biex ikonna din il-politika tal-immigrazzjoni. U mill-perspettiva tagħna aħna nixtiequ naraw iva fejn nistgħu napplikaw il-filosofija politika tagħna biex naraw kif jistgħu jaħdmu l-affarijiet ma jistax ikun li wieħed jaħdem daqshekk fuq xi ħaġa mbagħad iħallija jwaraba fil-ġemp. Għal-inqas il-Kummissjoni għandha għandha eh, tħares lejn l-affarijiet. Dan huwa l-approċċ tagħna pragmatiku veru, il-realtajiet ekonomiċi nbidlu maħna lura qegħdin nistennew illi s-sitwazzjoni tiġi ġestjonata b'mod tajjeb. Għal-inqas ħares naqra lejn dan il-punt barra dawk il-punti li qajmet netili mux il-kas u suppost inti taf fanka dam l-arfin ġenerali għandek. Illi stati membri għedin jimplementaw eh, sistema ta' ħalli differenti u il-blokkard għedin jwarbuwa fil-ġemp minħabba li mumiex għedin jarawa pala eh, alternativa tangibli miex xi ħaġa tal-moda, ġifiri, miex xi ħaġa li ħaduha f'idejhom stati membri oħra, għalek qegħdin jwarbuwa fil-ġemp. Dinja dan huwa tħassib tiegħi ma jarawiex pala eh, xi ħaġa li politikament hija viabli, jisna tinħarsu inħarsu lejha u nħarsu lej kollox pala ħela ta' ħin. Politikament dawn mhumiex affarijiet tajbin, eh, mhix qed nitkellmu fuq xi mistoqsija antika, imma fuq mistoqsija eh, li hija pjuttost attwali u importanti Zgur li l-membri jaqblu miegħi eh, dawk li kienu preżenti meta kien hawn il-Kummissarju eh, Fratini illi dawn żgur għandhom l-istess opinjoni u pożizzjoni li għandi jiena. Komissjoni, grazzi. Jiena dejjem nkun kontenta niġi hawnhekk fil-komitat nidiskuti dan fil-komitat anka meta jkun hemm bej l-Alde u il-Pepe jiddispjaċini jekk qed eh, xi ħaġa illi tatkom l-impressjoni illi maħniex qegħdin nassikuraw li din it-direttiva hija infurzata. Mhijiex, eh, mhux il-każ li wieħed qed jaħbiha din wara ba fil-ġempo jaħbiha u ma jizaħiex. Jien kont qed irrispondi dwar is-segwitu tal-aħbar tal-Sur Juncker dwar kif tista' tkun aktar effettiva il-blue card. U biex nelbu il-fatt illi l-istati membri zammaw skemi oħra paralleli li ovvjament naqsu mill-impatt ta' direttiva tal-Blue Card. Te, ovvjament, aħna maħniex qed inċedu l-armi fir-rigward tal-blue card. Maħniex ħafna leġizlazzjoni fil immigrazzjoni legali li għanna għu riċenti u aħna qegħdin naraw li qed jiġi infurzat. Ma mbandunajniex dan, aħna ma mbandunajniex l-affarijiet għax qegħdin ngħidu li ristgħu intajbuhom li kont qed nipprova niddeskrivi kien il-proċess biex intikom indikazzjoni biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek dwar meta ħajkun hemm riżultati tal-rieżaminazzjoni tad-direttiva -re biex naslu għal proposta oħra leġislativa. Jekk is-seħdin tkun fl-2016 għax il-proċess jieħu iż-żmien u aħna rridu nħarsu lejn il-problemi li jridu jiġu indirizzati. Rridu nħarsu lejn jekk iċ-ċirkustanzi ekonomiċi għadhomx l-istess u anka aħna nkunu rridu input mill-esperti ekonomiċi mill-kullat ta' l-industrija u x'huma tiġijiet li jridu jkunu inklużi fid-direttiva. Jekk ħanamlu emendi fid-direttiva, dawn irridu jkunu għadin indirizzaw l ħtiġijiet u li din issir aktar effettiva l-iskemi paralleli li qed eh, siru mill-istati membri mbagħad għalhekk jekk ma jkunx hemm bżonnhom aktar. Aħna m'għandniex id-dritt illi nneħħuhom imma rridu nassikuraw li l-iskema tagħna jkollha vantaġġi Eh, kemm fuq livell Ewropa u kif ukoll fuq il-livell tal-istati membri infushom. Nixtieq nassikurakom li din il-re-eżaminazzjoni mhix qed nagħmluha minħabba li d-direttiva qiegħda marba fil-ġemp, aħna bil-fors irdu nagħmlu dawn l-affarijiet meta jsir isir it-trasposizzjoni, isir il-rapport ta' trasposizzjoni Illi edna aħna mhux li pajjiż wieħed għamel trasposizjoni ta' ħamma li wieħed qed juża b'mod effettiv. Aħna naċċettaw dan il-punt tiegħek li jintom għamiltu xogħol fuq dan u li li stat membru wieħed biss li qed juża. Mela, ħandu lejn Natalie biex tejt eh, kelmtejn fuq dak li għadu kemm intqal u mbagħad nagħlqu dan il-punt. Iva veru Dan din hija l-aħħar kelma tiegħi fuq din dan il-suġġett. Ħan istenna l-mejju jasal. Eh, nara l-proposta tagħkom f'Mejju x'se tkun. U naraw x'progress jista' jsir. Grazzi ħafna tal-li għajimtu din il-mistoqsija u tal-li il-Komissjoni irrispondiet il-mistoqsija. Kienet importanti li namlu għadin il-mistoqsija, u bat naraw x-progress sigra. Mela, grazzi tal-mistoqsija u tal-risposta. Mela, naddu issa għal punt 13 fuq l-agenda tana tal-lum li għandu xaqsa fuq il-grupp ta' ħidma eh, dwar l-artiklu 29 huwa dwar id-dokument ta' ħidma dwar is-sorveljanza fuq il-komunikazzjonijiet elettroniċi u intelligence u l-anijiet ta' sigurtà nazzjonali. Ħat titkellem il-presidenta ġifiri tal-ċer ta' dan il-grupp ta' ħidma dwar l-artiklu 29 dan il-dokument eh, ġi żviluppat wara illi kien hemm sorveljanza massiva u l-inkjesta li salet, ma analisi legali li sar mill-grupp ta' ħidma u aħna e, xtaqna li l-Sinjura Falk Pjant tippreżentana dan id-dokument u imbagħad jiena ngħaddi il-mikrofonu wkoll li shadow rapporters u lill kollegi kollha interessati f'din il-kustjoni Jiena eh, samt il-pjattaforma mal-kollegi fuq ehm, dan u żgur ħassibu eh, il-riżultati tal-inkjesta bħala interessanti mela Signora President Isabel Falk Pierontin. Sur President Signori Bonġu. Nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità li niġi għawek uh, biex naqsam ma'kom il-pozizjoni tal-autoritajiet tad data eh, protection fuq din il-kustjoni marbuta ma' sorveljanza tad data bħala segwitu mill-dak li ħareċ wara um, l-izvelar li sar minn Snowden. Is-Sur Snowden barra li tkellem dwar is-sorveljanza mill-Amerikani u s-servizzi segreti tal-Amerika u anka tal-Unjoni Ewropea il-Sur Snowden tana u koll informazzjoni ġenerali oħra. Palissa, Irridu narfu l-fat li huwa possibbli illi ikun hemm sorveljanza tal-massa. Qabel konna noħolmu biha forsi naħsbu dwara imma teknoloġikament u ekonomikament ma kienx fattibli. Issa da żmien hija possibbli li ssir. It-tieni eh, ħaġa li tallimna mistur Snowden kienet illi din is-sorveljanza tal-massa hija parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum. U mhijiex xi ħaġa li isseħ lilin mill-Ewropa, fil-fatt aħna involuti fija aħna nfusna kull meta eh, nħallu dejta eh, ximkien fil ħajatana ta' ta' kuljum. U għalek, diffiċi biex għet jifem eżattament il-kobor taħħa. Lija parti mill-ekonomija digitali li ħna għadin neħxu fija da zmin u għacħar u koll illi dan kollu e, joħloq riskju u il-riskju huwa illi edin neħxu f'din l-era ta' sorverjanza. b'din il-ċaqliqa fil-paradigma u fil-kuntess ta' din iċ-ċaqliqa il kolta maħna aħna aħna sospettati, aħna potenzjalment suġġetti ġifiri għedin nieġu imċaqalqa mexxija minn prezunzjoni ta' noċenza għal dik taħtija u dan qed iseħħ permezz tal-makkinarju. Huwa għalhekk importanti li din informazzjoni bażika aħna naqsmuha magħkom, aħniex qed nitkellmu hawnhekk dwar kwistjoni ta' sorveljanza mis-servizzi sigreti, anzi hija xi ħaġa li hija aktar wiesa' L-artiklu 29 rrit fil-fat iħares lejn dan permezz ta' tal-użu ta' tlet metodoloġiji l-ewwel net eh, dik pragmatika u minan ma jkonna laqas mm, vizjoni utopjana dwar dan. Il-monitoraċ mis servizzi segreti hija utli kenna fil-passat din it-tip ta' monitoraġġ u ħajkonna anka fil futuru mhix xi ħaġa li aħna qegħdin ngħidu li m'għandix is-seħħa. Imma Rridu nifmu wkoll is-suġġetti huma komplikati fjom infushom u jivolvu wkoll e, il suġġetti li jkunu privati, e, individwi li jkunu privati jew pubbliċi Puntiħor ieħor illi aħna ġina frasna kien illi għalkemm dawn huma kwistjonijiet li huma malbuta mal-sigurtà nazzjonali, forsi ikun utli li l-Ewropa titkellem fuċi waħda x'aħna meta qegħdin nitkellmu dwar suġġett dwar l-individwu ġifiri, edin nitkellmu dwar il-valuri tal-Europa. Bekk ikun hemm kriżi ta' fiduċja li palissa hemm wara mm, dak li ġi żvelat mill-sur Snowden huwa importanti li l-Europa tirrispondi u tirrispondi fuċi waħda. Aħna fil-fata bozzajna numru ta' dokumenti f'April tal-2014 riġna b'opinjoni e, anka eh, għamilna dokument eh, ta' ħidma eh, illi ehm, kien bazat fuq l-opinjoni u ta' il-perspettiva legali u anka f'Parigi għamilna stqarrija dikarazzjoni eh, dwar is-suġġett dwar il-governanza tal eh, din il-kustjoni. Mela x'inhuwa il-punt hawnhekk id-dritt li wieħed ikollu l-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali huwa dritt fundamentali illi huwa appoġġat mill-ġnus maquda mill-Kunsil l europa u mill-Unjoni Ewropea. It-tieni punt huwa illi fid-dawla tal-fatt illi dan huwa dritt fundamentali Is-sorveljanza tal-massa ta' persuni u ċittadini kemm minn atturi privati jew pubbliċi din it-tip ta' sorveljanza tal-massa mingħajr l-ebda distinzjoni mhijiex konformi ma' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, ma' direttivi u ma' konvenzjonijiet internazzjonali u mhuwiex aċċettabbli laqas mill-perspettiva etika mill-perspettiva teknika u legali dan mandux ikun mandux e- ikun qed iseħħ għax il-leġiżlazzjoni illi għandna e- e- palissa ma tippermettix dan. Il-ħażniet tal-data personali skont artiklu 29 miex aċċettabbli fil-perjodu ta' paċi u jekk għal raġunijiet ta' sigurtà irrit ikun hemm restrizzjonijiet dawn irridu jkunu proporzjonali u jkunu limitati għal dak li huwa biss neċessarju jekk irridu jkunu aċċettabbli fil-kuntest tal-liġijiet eh, attwali tal-Unjoni Ewropea. Jekk inħarsu lejn ir-restrizzjonijiet hemm żewġ elementi li huma importanti u determinanti l-ewwel nett il-ħtieġa li jissir l-operazzjoni u l-proporzjonalità ta' dik l-operazzjoni Għalli istati membri tal-Unjoni anka jekk is-sorveljanza, il-programmi ta' sorveljanza u l-kustjonijiet ta' sigurtà jaqgħu barra mid-direttiva xorta waħda mbagħad għandna iċ-charter tal-Unjoni Ewropea u il-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem illi għadhom japplikaw li jibqaw japplikaw. Il-kustjoni eh, ta' data personali tittiġi imħarsa daqs li kiku din kienet personali u għacċess dirett minn pajjiżi terzi u minn servizzi segreti il-data li hija suġġetta għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, iġifiri il-servizzi ta' sigurtà li jkollhom aċċess għal din id-data proċessati minn kumpaniji li huma soġġetti għal leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna nħossu li dan qed imur kontra u mhux konformi ma' leġiżlazzjoni sakemm dan l-aċċess mhuwiex ġustifikat minn ċirkustanzi eh, eċċezzjonali bħal pereżempju interessi vitali għal persuna ikkonċernata u jekk dan l-aċċess diretta huwa permess xorta għadha tkun konformi mal-konvenzjoni. Mal barra din l-aċċess dirett mill-servizzi segreti hemm ukoll trasferiment tal-data li fissa illi Iġifiri, trasferiment ta' data li ġiet aċċessata trasferimenti bej stati membri titkun soġġet tal-liġijiet tal-Unjoni u għalhekk kondizzjonijiet stretti ħafna. Kif tista' tkun soġġetta għal dawn ir-restrizzjonijiet? Parissa għandna eh, l-istrumenti uħra għal-VCR, Safe Harbor u għan oħrajn. L-artiklu 29, il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 iħossu li l-ebda kanal ta' trasferiment ma jista' jintuża pala bażi legali biex wieħed jaqbatu jitrasferixxi id-dejta personali għal għal għanijiet ta' sorveljanza tal-massa. Il-trasferiment il, huwa limitat hemm biss possibilità ta' derogi fir rigward ta' pereżempju sigurtà nazzjonali, imma dawn id-derogi huma limitati ħafna u għalhekk jistgħu ma jiġux applikati għall aċċess li jippermettu eh, din it-tip ta' sorveljanza tal-massa ġeneralizzata bla limitu. U ovvjament possibbli li wieħed iżid restrizzjonijiet li huma imposti fuq kumpaniji li jagħmlu trasferiment ta' din id-data kif tafu hemm diskussjonijiet għaddejjin bħalissa fuq il-safe harbor u nistaw forsi anka nalqu il-derogi naħuhom iġifiri il-dawna eh, fil-kas tal-VCR u anka tal-kondizjonijiet kontrattwali statwatorji. Aktar ma ninfurzaw dawn il-lodda u aktar ma neħu derogi, aktar il-kustjoni tal-konflitt ma l-leġizlazzjoni toħroċ għal dawk il-kumpaniji illi fil-fat jużaw din l-odda. Ħatkun aktar diffiċli biex aħna e, fil-fat nitrattaw il-konflitti tal-liġijiet. Eh, wara l-ankol li jett, allura, li jema proposti il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 jista' jagħmel kif qed taraw din hija prezentazzjoni ta' situazzjoni kif inhi palissa is-sorveljanza tal-ma sa m'għandux kun possibbli taħt il-leġiżlazzjoni tagħna u l-odda li għandna palissa ma jippermettux it-trasferiment legali tad-data biex eh, b'mod biex wieħed ikollu aċċess bla diskriminazzjoni għal din id-dejta ta' e, ċittadin u lura mela x'inhu ma l-passi li għandna nieħdu, x'inhu ma s-soluzzjonijiet e, il-grupp ta' li il-grupp ta' ħidma tal-artiklu 29 e, qed jipproponu biex jagħtu qafas għal prassi li qed isseħħ Eh, mux qed nitkellmu biss ah, dwar it-trasferiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ma ka fih dan l-Unjoni Ewropea stess. Għandna l-Intelligence Services Ewropej u il-data personali ta' ċittadini li qed tinqasam mal-servizzi nazzjonali tal-intelligence, il-prinċipju ta' trasparenza huwa prinċipju li jrid jitlaħam aktar, jrid e, e, e, isir aħjar meta ngħid trasparenza jien qed infisser illi il-proċeduri privati u pubbliċi li jintużaw biex tinġabar id-data Fi rigward tal-attività ta' servizzi tal-intelligence, allura jiena naħseb li huwa importanti ħafna li wieħed ikollu aktar trasparenza biex bekk Anzi, irridu nimponu aħna trasparenza fuq dawn is-servizzi permezz ta' rapporti u irridu jiġu prezentati lill parlamenti nazzjonali u anke dak Ewropa. Ewropa u rritu kunem aktar um, kontabilta u rapporti mill-li hemm palissa. U l-atturi ekonomiċi imbagħad ridu wkoll jaġixxu b'mod aktar trasparenti jiena qed nirreferi hawnhekk għal dawk is-servizzi li jiġbru id-data personali u li permettu lill-intelligence li jagħmlu xogħolhom aħna tiġa qedni għadin qabel illi id-dejt il-data li tinġabal mill-atturi kbar tal-internet illi qegħdin jippermettu lill-servizzi tal-intelligence li jagħmlu dak li qegħdin jagħmlu palissa. Jiġifieri l-obbligu ta' trasparenza fuq lan aħari marbut mad-data huwa importanti immensa. U ovvjament għanna u koll il-regolament illi nittama li jiġi adottat fl-2015 u li ħajkopri il-data processors u jkun qed jinkludi wkoll kriterji oħra eh, u kondizzjonijiet oħra barra mit-trasparenza. Aħna inħossu illi il-proposta biex titwaqqaf eh, jitwaqqaf artiklu 43a grupp ġifiri għal eh, dan l-artiklu 43a hija idea tajba. X'jgħid dan l-artiklu? Mela dan jgħid li awtorità barranija jekk titlob aċċess għal data ta' ċittadini Ewropea lura dan l-aċċess ma jistax ikun wieħed dirett. L-aċċess irid ikun irid jgħaddi minn ġo filter eh, ġifiri minn awtorità nazzjonali skont regoli illi ikunu ġew diskussi minn qabel. Irrid irridu nassikuraw li l-autoritajiet barranin mandomx aċċess dirett, ma jistawx jaqbdu u jitħlu iġifiri bla permess eh, fis-sorsi eh, ta' data ta' ċittadini. Iġifiri, it-trasparenza hija importanti, il-monitoraġġ u l-iskrutinju u irridu insaħħu dan l-aspett fir rigward ta' servizzi tal-intelligence dan eh, eh, u dak li jħoss il-grupp tal-artiklu 29 u din kienet deċiżjoni unanima. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar grupp ta' ħidma li fiħantu inklużi ma' atturi differenti minn kull pajjiż tal-Ewropa, ġifiri għanna minn kull imkien, mill-Renju Unit sal-Polonja biex ngħidlek, minn awtoritajiet minn kulturi differenti li il-koll qablu li huwa assolutament neċessarju li jkun hemm monitoraġġ esternu effiċenti u skrutinju ta' servizzi ta' l-intelligence u l-awtoritajiet tal-ħarsin tad-dejter kollom ruol importanti. Naħseb li din hija proposta li hija importanti importanti ħafna fi Franza aħna għadin nipruvaw illi eh, nwaqfu dan u ninkludu dan anka fil-latti um, li paris għadin niddibattu. Irrit ikunem dan il-kontropis għal dak li qed iseħħ min naħa tal-servizzi eh, eh, segreti u l-azzjonijiet tagħhom anke l-grupp ta' ħidma jaqbel illi għandna ninnegozjaw sejjim internazzjonali fuq din il-kustjoni ta' sorveljanza, ta' soċjetà sorveljata u dan li tkun negozjat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Il-punt hawnhekk illi huwa e, eh, diffikultus huwa illi dan jaqa taħt l-ambitu u taħt taħt il-drittijiet tal-istati membri, ġviri jiġifieri taħt kompetenza nazjonali. Imma jekk iridu tassew nindiskutu din il-punt tal-konflitti bejn il-liġijiet, u nishtiq ngħid illi il-kumpaniji ma jistawx isolvu il-problema waħedhom kull ma jistaw jagħmlu huwa illi E, jimxu skont il-liġijiet nazzjonali, ġifiri ah, palissa u koll liġi e, tal-Stati Uniti, li tkun hemm sejjima lek internazzjonali bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea fuq eh, dan is-suġġett tal-soċjetà li hija sorveljata. għanna din l-umbrella li tkopri il-kooperazzjoni ġudizzjarja u forsi kull maridu namlu għalli nimlaw it-toqob li jeżistu f'dan il-ftejim eh, eh, li għanna ma nafx jekk wix possibbli li dan iseħħ imma eh, nħossu li hemm din il-ħtieġa illi ikonna ftejim li jmur lil hemm mill-ftehimiet kuntrattwali li hawn fis parissa u għalhekk għandna bżonn illi nitrattaw eh, din il-kussjoni tal-konflitti bejn il-liġijiet. Rridu aħna nistudjaw il-kondizjonijiet li servizzi tal-intelligence irridu jissodisfaw jekk jixtiequ aċċess għad-data. Mela dak li xtaqt ngħid, sinjuri, forsi tippermettuli l-aħħar kumment. Qed um, nitkellem dwar is-sorċetà ta' sorveljanza. Irridu aħna nispjegaw li ċittadini tagħna x'inhuma il-perikli. id difikulta hija li s-surveljanza edha emmek. Et nħallu traċċi li nistgħu nsegwhom fil-ħajja tagħna tal-kuljum għalhekk irridu aħna nispegaw li ċittadini tagħna x'inhuma l-perikli, x'inhuma r-riskju, ir-riski u l-ħtieġa li jkollna qafas legali. Se jkollna bżonn nagħlqu fin-nofsija għalhekk Nixtieq jiena nagħti f'titħin ħin għal kontribuzzjonijiet mix-shadow stana l-kollegi imbagħad ukoll ftit ħin għalisa biex twieġeb ukoll. Christine. Mela, ħanna nieħu l-ordni kont kif eh, talbu l-mikrofonu, Christine, Juan Fernando, Jan, inti tixtieq eh, il-mikrofonu. U eh, għanna bżon f'titħin ħin, kulħadd preżenti Christine. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, Senjura Chair, tal-li attendejt il-laqa u għal-prezentazzjoni tijak nishtiq nitkellem dwar il-kontesta attwali u t-izzida fi terrorizmu u imma ma nistawx niperikolaw id-drittijiet fundamentali u għalek irridu nsaxħu s salvagwardi li jem emmek u irridu aħna nipruvaw, nistudjaw e, sentenza mill-ECJ dwar il-periodu għazzamma ta' dejtja Dan qed iffakkarna dwar il-ħtieġa għal proporzjonalità qed nitkellem dwar is-sorveljanza ta' komunikazzjoni elettronika l-użu tad dejta mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Dan ma, ma jistix ehm, isir mod fejn memx regoli, iva irridu jħarsu is-sigurtà tagħna ma ma nistgħux noħolqu soċjetà ta' sorveljanza u um, rrit ikun ċar li dwar it-trasferiment ta' data personali għall-intelligence irrit ikun hemm bażi legali xirqa. Tista' tagħtina iktar informazzjoni fuq eh, il bażi legali x'għandha tkun u kif nistaw aħna namlu l-monitoraċ tal-intelligence nazzjonali u dan is-servizzi xi ħaġa viabli li jsir il-monitoraċ kollegi eh, di diskors kien vera twil eh, u l-ħin qed jafas eh, kull manna sa nofsija ġifiri eh, vera għandna limitazzjoni ta' ħin ma xtaqx jiena ik għalhekk Iva, Kristina, zamejt inti mal-ħin, imma tridu zammu mal-minuta għax tridu tweġibiet għax naffi li tridu tisimaw t tweġibiet ikonna bżon eh, niqfu fin-nofsija xumbat jitilqu l-interpreti ħaniħu l-mistoqsijiet kolla imma kollegi tridu żommu ma' minuta kollegi. Grazzi Klog, mela se nipprova nżomm mal-minuta mela jiena bħala spert legali il-ħsib u għal rikonoxximent li kull sistema legali hija eh, imħemija sabiex tilqa għal livell ta' nuqqas ta' ħarsin u dizobjedenza. fil prezentazzjoni tijak eh, ma smajt sewa minn rekomandazzjoniet kif nistaw aħna nistimulaw ir-reformi fis sistemi legali ta' kull stat membru biex ma nipermettux li kull data li eh, inżamet mod illegali kemm l-Aġenzija Sigurtà Pubblika jew inkella għal finijiet privati. Kif nistgħu ma permettux li din id-data tiġi validata fi kas regali qudiem is-sistema ġudizzjarja aħna kif nistgħu ma nippermettux li d-data kollha li ġiet miżmun ma' b'mod illegali li, li ma tkunx tista' tiġi validata qudiem il liġija għalek din rekomandazzjoni grazzi ħafna għal din il-mistoqsija Juan Monika Halmaje. Grazzi ħafna, President Iva, nishti insaqsi mistoqsija dwar il-possibiltajiet tekniċi il-ġodda meta tiġi miġbura d-data. Donnok intijet li qed tassumi b'mod ġenerali l-ħtija ta' ċittadini jekk jiena innizzel il-programm Kespesis u u jekk nikkontrolla l-kompjuter tiegħi kuljum sabiex naċċerta li ma jkunx hemm virus, qed nistenna li dan il-programm isolvi l-kwistjonijiet tal-malware ħalli bekk ikun jista' jaħdem b'mod sigur għalek eh, naħseb jena u xsib li kienem possibilta li s-sir minar ma l-individwi jistudjaw id-data. Rrit ikonna din il-possibilta teknika għas servizzi ta' sigurta sabiex jidentifikaw in-nis perikolużi għax ma nistawx aħna nassumu il-ħtija fost iċ-ċittadini kollha rridu aħna nippruvaw nidentifikaw il-persuni sospettati kif namlu fl-iskemz. bata ta' kwestjoni dwar l-Istati Uniti u l-Ewropa ma inti tgħid li id dejta ċittadini Ewropej. Jaw taħt il-leġislazzjoni Ewropea fuq is-servers jekk inti ħati konkludi ma bil-kontra dan ħajfisser li id-data dwar iċ-ċittadini Amerikani fuq eh, survey Amerikan dana sejqa taħt eh, il-liġi Amerikana. Grazzi ħafna Monika tal-li zammejt fil-qosor. Jan Albrecht. Grazzi ħafna żewġ punti l-ewwel qabel kollox hemm xi grupp ta' ħidma ġifi l-istati membri dwar is-segwitu għal kontrolli ta' intelligence u ix xogħol ta' sigurtà nazzjonali e kif, kif aħna mhux kompetenti li nagħmlu hekk u għall-istituzzjonijiet Ewropej rridu nkunu nafu li ma sforzi qed jittieħdu mill-gvernijiet mill-parlamenti nazzjonali, il-parlamentari u sabiex ikun hemm skambju fuq il-standards possibbli għal livell Ewropew u tini punt huwa iva nafu li aħna tnifukaw ħafna fuq il-politika vizavi l-Istati Uniti u jena naħseb li dina vera importanti li namlu hekk imma l-mistoqsija tiegħi hija wkoll għandha x'taqsam ma' l-affert li siru bejn l-istati membri, għax dak li jinti skellem dwaru fit test tija, kħiġifi li memx definizjoni għal sigurta nazjonali, għalek eh, jina tal-opinjoni li ovvjament din l eċċezzjoni aħna nistaw namlu li rridu ġala darba li eh, natuħ l-isem ta' eżenzjoni għal sigurta nazjonali għax fl-axħar forsi eh, danna jista' waqaf l-Unjoni dil-ħaġa tissir għax l-affarijiet kollha nistgħu ndaħluhom taħt eh, mela dan il-kunċett u rridu naraw kif nistgħu nikkontrollaw aħjar l-applikazzjoni ta' trattati dwar sigurtà nazzjonali. Grazzi Jan Mario Loriston. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak għal dan ir-rapport u eh, li dwar il-livell nazzjonali mela din l-eżenzjoni għas sigurtà nazzjonali tista' tiġi applikata fl-istati membri tagħna stess. Ta' spiss din issir mingħajr opportunità għad DPAs jew l-kumitati parlamentari li ikollhom huma informazzjoni dwar dan x'nistgħu nagħmlu din kwistjoni urġenti ħaġa oħra l-użu tal-data miġbura pereżempju mill-pulizija Per eżempju, fit traffiku aħna għanna sistemi automatiċi eh, li l-informazzjoni tiġi miġbura automatikament, inkluż il-ritratti, eh, il-videos eh, ta' dawk li jedin ġewwa l-korozza u manna xejn sabiex nikkontrollaw jew li ma nippermettux li din id data tiġi użata l-finijiet differenti peress li hemm sistema tal polossija U kif nistgħu nikkontrollaw din id-data, ġifieri dinha sorveljanza diskriminatorja. Għalhekk kif nista' jkollna użu iktar regolat li ħadd tkun xi ħaġa li tidħol taħt is-sistema legali. Grazzi ħafna, Marie Christine. Oui, euh, merci Monsieur le Président. Grazie ħafna. f'dan iż-żmien qasir inti iva tkellimt dwar il- kwistjonijiet il-prinċipali kolli nammetti li qed ninkweta ħafna ma nafx hekk l-Unjoni Ewropea tista' tkun tibta umbrella. Meta nara jiena l-affarijiet li qed isseħħu donna aħna qed nimxu l qoddim bi frontieri intelligenti l-PNR imma mhux fuq din it-tema il-kol kemm aħna nafu għalfejn u kif imma ma nafx kif nistgħu naħdmu flimkien inklussa flimkien mal-Kunsil ta' l-Ewropa fuq eh, dan is-suġġett kif ukoll oħrajn x'vera importanti li nagħmlu progress imma tantx għandi ħafna ħin eh, għax uh, rridu natuk iż-żmien sabiex twieġeb għal mistoqsijiet imma dwar l-aħħar kumment li inti għamilt eh, vera importanti minħabba l-iżvilupp ta' teknoloġiji li jinħarsu ċittadini din ħaġa se tkun fidejn iċ-ċittadini stess u hemm diffikultajiet ukoll li l-kollega tiegħi met dwarhom u jiena tinsib li hemm diffikultajiet seri ħafna. Inti ressaq xi proposti partikolari inti tkellimt dwar dawn il-punti, tkellimt dwar il-prevenzjoni, ma ma tħannix f'ħafna dettalji. Grazzi ħafna, grazzi kollegi, nishtiq nirringrazzjak uh, kom il-koll għal-mistoqsijiet uh, li kienu vera immirati. Izabel, jekk jodbok, jekk tista twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet u forsi tagħmel ukoll il-konklużjoni. Bżon ta' mikrofonu għal-kellima. Grazzi, skużani. Iva, sen wieġeb għal mistoqsijiet dwar trasferimentijiet data b'mod internazzjonali. Memx bażi legali din hija l-kwistjoni l-prinċipali, il-problema l-prinċipali u l-oddot legali attwali mhux qed joffru bażi legali kemm qed nitkellmu dwar trasferimenti diretti jew il-kumpaniji differenti qed nitkellem dwar pereżempju x'għamlu diġà s-servizzi tal-intelligence tal-Istati Uniti jekk nixtiequ namlu legali l-prattiki mela għanna bżon ta' strument ieħor ġdid għalhekk jiena suġġerejt ftejm ġdid bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. It-tieni punt x'nistgħu nagħmlu aħna sa biex nassiguraw li Is-sorveljanza li hemm hija sorveljanza mirata u li jkun hemm ħarsien ta' drittijiet fundamentali. Din hija l-mistoqsija il-prinċipali u xi ħaġa li l-istati membri kollha jridu jżommu quddiem għajnejhom. L-awtoritajiet pubbliċi, privati, dawna għandhom ikunu responsabbli min qed jiġbor id-dejta għalfejn hemm ħafna ġbir ta' data li kważi nistgħu ngħidu li eh, tkun kaxxa sewda, ġifiri aħna rridu nafsu fuq il-kumpaniji li jipproċessaw id-data li jkunu iktar trasparenzi fil-mod kif jipproċessaw id-data u naħseb li l-leġislazzjoni li qed nħarsu li qed tagħmel eżattament hekk dwar il-fatt li najdu li entita jew persuna tkun ħatja le mhux ma kontx qed nitkellem dwar il-software li uh, jiġbor id-data personali, tekniċi ġodda, teknoloġija ġdida jippermettu sabiex ikun ġabra ta' data bil-massa affarijiet li tista' tagħmel qabel ġifir passiġġieri tal-ajru persuni sospettati possibbli ġifiri li hemm ħafna data, data li tkopri dawk eh, l-individwi li blebda mod huma suspettati li huma terroristi jew huma potenzjalment eh, suspettati. Għalek mela aħna donna ntlifna f'dil-ħaġa li nikkonsidraw persuna pala ħatja jew le. Forsi dil-ħaġa leġittima x'kulħadd ovvjament jixtieq jiġġieled kontra terrorizmu, fil-sterja, imma fil-prattika il-kol kemm aħna donna edin fin-nofs ta' din il-ġabra ta' data u ta' spiss eh, data miġbura manda xejxi taqsam ma' lan speċifiku. Għalek, mela, kif nistow, mela, naħdu fuq din il-kwistjoni, għax mux għet nitkellmu dwar kwistjoni transatlantiku, biz imma eh, kwistjoni nazjonali Ewropew, u ma nafx jekk hemm xi grupp ta' ħidma, li qed jistudja ġifir is-segurtà nazzjonali nista' ngħidilkom li l-bieraħ il-Parlament Franċiż adotta rezoluzzjoni fis-Senat fejn talbu għal konklużjoni ta' att uniku fuq is-soċjetà ta' sorveljanza. Bl-affarijiet kollha li setgħu ġew inklużi fl-att uniku. U jena naħseb li vera ħaġa utli li għax il-Parlament qed jistudja dan il-punt ukoll u ħaġa ċara kol li l-leġislazzjoni nazzjonali trid tiġi emendata b'tali mod li inkatru l iskrudinju ta' servizzi tagħna tal-intelligence nazzjonali xi ħaġa li palissa se jkollna dibattitu fuq fil-Parlament Franċiż dwar il-kuxjenza fost il-pubbliku aħna nis, kif nistgħu nassiguraw li mhumiex l-esperti biss li jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet u li dana jorqot ukoll il-500 miljun ċittadin li huwa involut. Ir-riskju għawnek hawnhekk il-wirt demokratiku komuni, ir-raġuni għalfejn qed dak li qed peress li dina diffikulta li l autorita franċiża għal protezzjoni tad data is-CNIL li din l-Aġenzija taħdem fuq dawn il-kwistjonijiet il-ħin kollu jena naħseb li hemm diskussjoni pubblika hemm ukoll qatt ta' NGOs li kienu involuti din xi ħaġa tajba għax qed inqajmu l-kuxjenza. Għax tanna jfisser ukoll li jista' jkun hemm salvagwardi oħrajn leġittimi. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjak ukoll tal-li attendejt il-laqgħa tagħna tal-lum naħseb li eh, mistoqsija ġenerali li sarit lek l-ingwaljanza ġenerali li teżisti bejn ġittijiet tal istat Uniti u dawk tal-Unjoni Ewropea eh, u Iva Dina ġifiri eh, dina tema prinċipali dwar din l-ingwaljanza nixtieq nirringrazzjak, eh, nixtieq nirringrazzja l-membri u koll għal-mistoqsijiet eh, tagħhom immirati vera napprezzaw li inti il-ħin sabiex tiġi hawnhekk tkellimna.